Bien, mes chers collègues, je vous propose. Kollegi, jek jġobkom nibdow, dal-ħodu x-xoltana. Anna laqa tal-Kumitat tal-Budgets li eh, se tkun biss fuq il-nofsanar ta' filgħodu ġifri agenda aġenda mimlija daqsbajda għalhekk eh, tajjeb li nibdow biex forsi nispiċċaw din il-kamra soltu ikonna l-laqa ta' trialogi jew kena interistituzzjonali mhix l-aħjar kamra ma ħanamlu l-almutan. Intom suppost għandkom l-abbozz tal-aġenda. Ngħidilkom mal-ewwel li jekk rapporter jaqbel għadu ma wasalx il-punti 9 u 10 tal-aġenda mhux se nagħmluhom illum. Nipposponuhom. għom ġifri l-pakket ta' tal Bona kif diċedna darba l-oħra. Eh, diskussjoni tkun tajba, biss meta jkonna l-axħar dettalli eh, li jaslunna mid-Dipartiment Legali tagħna li qed jaħdem fuq dawn il-punti diġa risponda għal eh, mistoqsija tal-presidenti tal-parlament tal ġifir daw l-punti kollha qegħdin jiġu trattati qed jaħdmu tajjeb fuqhom imma nitkellmu tkun ħaġa aħjar iktar xirqa nitkellmu dwarhom iktar tard. Il-punti l-oħra tal-aġenda se niddiskutuhom forsi mux flordni li qegħdin tarawhom qudiemkom biex aħna Eh, nakkomodaw il-rapporter u anki mux biss anki ċertu nis mistidna li għanna maħna dal-ħodu ikonna nerġaw nirranġaw ftit l-ordni tal-punti l-orarju tagħna. Issa, l-avviżi tal-President dawn huma marbuta ovvjament ma' din l agenda Mela, Fuq il-koordinaturi tal-gruppi li l-taqaw il-ġimgħa l-oħra, dawn id-deċidow li jerġgħu jaraw il-kalendarju il kalendarju tal 2012 minħabba il-kalendarju li ġi adottat mill-Bjuħu Klaus Velu, il-Segretarju Ġenerali ta' eh, dan se jkun u wkoll għalhekk il-Bjuħu qed jgħid li l-estimi jiġu adottati nhar it-tnejn ta' Marzu. U għalhekk il-koordinaturi proponu lill-Segretarju Ġenerali li jippreżentaw dawn il-proposti meta jkun hemm il-laqalimis tal-koordinaturi ġifri fid-disa ta' Marzu fi Strasberg li konna l-ewwel il-diskussjoni fuq rapport ta' Sur Fernandez, meta jkun hemm k-Segretarji segretarju ġenerali fil 15 ta' Marzu. Dan ifisser li nkunu nistgħu nivutaw fil-plenarja anzi fil-kumitat meta tiltaqa' mod straordinarju din il-kumitat il-24 ta' Marzu war nofsinhar U ovvjament għall-emendi se ngħidu li żmien huwa l-17 ta' Marzu. Iġifieri r-rapport ikun jista' jiġi vvutat fil-plenarja f'April, fis-sessjoni ta' April sabiex il-Kummissjoni eh, Ewropea tkun tista' tikkonsidra dan il-vot eh, meta tkun qed tipprepara il abbot tal-baġit tal-2012 li ovvjament eh, huwa eżerċizzju uniku sal-istituzzjonijiet bekk inkunu qegħdin lestu x-xogħol għal ta' qabel għall-Kummissjoni Ewropea biex din tkun tista' tagħmel l-abbozz ta' dan il-baġit. Mela, avviżi oħra Kif se norganizzaw x-xogħol ta' dal Is-Sur Alvaro, ġifiri il-Shadow Rapporter tal-Grupp tal-Liberali, jista' jkun ma biss minn 11 il-qudiem għalhekk jiena nixtieq li il-vot dwar il-linji gwida tal-budget tal-Parlament, il-rapport ta' Sur Fernandez, nistaw namluħ wara l-11 Ovvjament Francesca qed tiċċekkja taqblu, taqblu li nagħmlu hekk. Tajjeb wis. Veux dire euh, Pardon, c'est c'est euh, José Manuel tixtieq tintervjeni. Grazzi ħafna sur President Jien għandi informazzjoni li il-bjuħu nar 2-7 ta' marzu ma mhux se jaddotta l-estimi Imma xoll xogħol se jkun tiegħu se jkun li se jagħti mandat għal dawn l-estimi. Jiġifieri l-estimi mhux se jiġu votati qabel jiġu adottati il-linji gwida fil-plenarja kif aħna nixtiequ nuan zejra hawnhekk xtaqt jiġifieri nkun eh, eh, nindika din il-ċara l-punt. Salvador. Jien nixtieq infakkar il-kulħadd xiexti u l-koordinaturi li esprimow mux l-ewwel darba il-bżon biex il-żmien tal-votazzjoni jintuża tajjeb u nafżaw li koordinaturi meta se jsir dan iż-żmien għall votazzjoni Għax dawn it-tipi ta' sessjonijiet il-ħamis mhux faċli l-koordinaturi jsibu biżejjed membri. His request for uh, further meetings. Uh, Għalek, din it-talba li jkun hemm iktar laqatna naqogħdu ftit attenti biex ma nikkumplikawx il-ħajja tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Salvador. Naħseb li mux il-koordinaturi bis, u mamħazba b'dan ma kullħat. Issa, għanna sessjoni li għetna eh, f'nofsanar bis, meta jkun zoċ nofsanari, li ħin tal-vot, ovvjament kun fit-tini nofs, il-filodu, eh, fil-dissata filodu, imma għaw xi kollegi li saqsawni li ma nistawx nivvitaw qabel il-11. Niprofa il kulħadd jien u anki li shadow rapporters. Imma il-punt ta' Salvador, il-prinċipju li għajem huwa importanti, mela. Sen kompli bl-emendi tal- il-punt ta' Eglund u kol dan se nitrattaw qabel il-11 u anki qabel il-11 ħanitkellmu dwar il-trasferimenti qed nitkellmu fuq it-transfers. Euh, Hans-Gert Petring viendront à 10h30 présenter le Firi il-punt 19 qed nitkellmu fuq eh, il-punt ukoll 20 naraw kif eh, nkunu nistaw nifinanzjaw il-preparazzjoni ta' dan il-proġett, għaw ċertu gruppi li għandhom il-xi mistoqsijiet u anki l-vot dwar dawn in-transfers se jsir iktar tard. Gert Petering u Martinez Martinez se jiġu maħna biex jirrispondu il-mistoqsijiet ta'kom. Nixtieq u koll nejdulkom li fuq il- il-mandat ta' il-Bank ta' Investiment Ewropew forsi tiftakru fil-laqatana ta' 27 ta' jannar aħna konna adottajna b'maġġoranza assoluta ir-rapport dwar ix-xogħol tal-EIB. E Kien hemm xi tibdi xi tibdil żgħir eh, naraw mħabba dak kollu li qed jiġri palissa fil-Mediterran ta' nofsinhar, imma l-Assembleja adottat fl-ewwel qari stess. Il-pożizzjoni tal-Parlament fit-17 ta' frar il-pożizzjoni u anki l-mandati ġdid ta' negozjati li għandu l-Parlament fil-delegazzjoni hemm eh, rapporter u shadows ukoll. U mill-aktar fis wara li jkun hemm ċertu diskussjonijiet oħrajn imma li għadhom għaddejjin bdew fit-28 ta' fraru għadhom għaddejjin, dan it-tim ta' ta' negozjaturi se jibdew trialogu mal istituzzjonijiet l-oħra, ovvjament fuq il-livelli xirqa, sabiex ikunu jistgħu jippreparaw in-negozjati ta' għattini qari. u kif se jkun imwaqqa fit trialogu ovvjament dan jiddependi mill-dispożizzjoni ta' deklarazzjoni konġunta għal dak li kontu għal deċiżjoni l-artiklu 70 tar-regolamenti ta' proċedura. Ġifiri rapport ta' Ivo Kalfin. Tajjeb, ma nafx għandkom xi kummenti sissa? il-Kobu News jisibu dettalji kolla, ah, intom tafu kol edin iġu webstream bħalissa, tafu kol f'dan iż-żmien dejjem naraw kif qed jiġi applikat il-budget tal-2010 u kif ġi applikat dwar il- La réunion présidente du 26 et 27. Il-laqa ta' 26 u 27 ta' jannar jekk memx kummenti dwarhom jiġu adottati, u mal-ewwel għal punt numru 4 tal-aġenda tagħna. Iġifieri it-tejja tal baġit tal-2012. Nisimgħu mal-ewwel is-Sinjura Franceska Balzani, ir-rapporter. Grazzi ħafna, President. Kif kontettilkom fil laqa tal-aħħar tagħna fil-proposta ta' riżoluzzjoni li se nippreżentalkom illum u li naħseb li diġà intom tajtu għadaqqatajn, jiena ippruvajt li insib u nipprova b'mod iktar ċar kif nistaw niprezentaw il prioritet tagħna ġifiri anki dejjem fil-qafas għal-strateġija eh, tal-2020. L-istrateġija għalija hija il-qafas hija l-iktar ħaġa li dan il-Parlament irid ġip il qoddim anki mill-sforzi ta' konverġenġa meta wieħed jirrispetta il-budgets tal-pajjiżi hija strateġija mhux faċli, komplessa anzi, imma nafu eżattament fejn ridu morru, nafu xsejkun il-qalb u sinifikat fi żmien pal dan naħseb li iktar xogħol u xogħol ta' aħjar kwalità fl-Ewropa. Iktar xogħol li jkun iktar immirat, jiġifieri iktar investimenti. Naħseb li dawn huma il-kliem eh, ewlenin hawnhekk jiġifieri iktar xogħol, iktar investimenti fl-Ewropa. Naħseb dawn ikunu jistgħu jgħinu l baġit tagħna sabiex isiru eh, il-valur miżju tal eh, baġit isir xi ħaġa iktar reali, iktar veru. U ovvjament meta wieħed jibni fuq dawn iż-żewġ kelmiet, ehm, speċjalment l-investimenti fi qed naraw jiġifieri kemm huwa importanti l-isforz ta' konverġenza mal-budgets tal-pajjiżi. L-investimenti Ovvjament, f'mument ta' kriżi u ta' serita, eh, huma kliem forsi zbieħ mardu għadu attenti dwarhom. Għax mhux faċli wieħed isib l-investimenti meta jkunu għaddej minn kriżi, imma huwa l-unika sforz jew mod ta' kif nistgħu nirkupraw u noħorġu mill-kriżi fl-istess ħin permezz tagħhom is-sinerġija bejn il-budget tal-Ewropa u dak tal-pajjiżi isir ħafna iktar jagħmel sens. Għalhekk il-budget tal-2012 irid jagħmel l-ewwel pass kbir lejn direzzjoni ċara, ġifiri l-edeja hija li jibni strateġiji sostenibli fuq medda twila u inqas qasira ta' żmien huma dawn il-premessi li ridu jkunu jridu jkunu l-punt ta' tluq tagħna. Fl-istrateġija tal-2020 nafu ġifiri eh, li kien hemm l-riżoluzzjoni tal-Parlament eh, moħna u rejna x'numa setturi ta' interessi tagħna anki l-kemmija rikka din l-istrateġija hemm l-inizjattivi flagship li għandhom ħafna potenzjal. Jiena naf li nemmen li daw kolla jamlu ċertu konverġenza biex ikonna politika ġdida industrijali biex noħorġu bl-idea ta' new skills namlu iktar sforz fu il-żaza għax fost il-żaza hemm ħafna iktar għat Għalhekk qed nitkellmu fuq inizjattivi fl strategija tal-2020 li verament huma importanti, importanti wkoll kolli xol iktar aħjar biex ikun hemm iktar inklużjoni soċjali biex dawn is-prinċipji ta' solidarità inlaħmuhom intuhom iktar sinifikat fir rizoluzzjoni jiena semmejt suġġett ieħor, suġġett ukoll importanti ħafna fil-baġit tagħna, imma speċjalment fl-2012 għax il-żmien finanzjarju l-programmazzjoni kun qed joqrob lejn jitmim tiegħu allura l-affarijiet li jiġu iktar ovvi bħal dik tal-flessibilità. Jiena naħseb li l-2012 il-sena ta' qabel jispiċċa eh, tispiċċa l-żmien tal-programmazzjoni finanzjarja naħseb naħseb li tkun iktar realistiċi jek n-dottaw iktar flessibilita, specialment tal-5% li joħroċ mill-artiklu 37 tal ftajim inter-istituzjonali naħseb li hawnhekk iridu nerfaw ir-responsabilità biex dan użaw verament b'mod komplet. Hemm mekkaniżmi oħra ta' flessibilità fil-insibu f'dan il-ftehim interistituzzjonali li se jisiru iktar importanti. Aħna għandna dmir li nużorhom il-flessibilità bejn il-suġġetti differenti għax f'din is-sena ta' qabel tal-aħħar tal-programmazzjoni naħseb li nis jistaw nużaw l-istrumenti biex naraw zattament xħadem tajjeb u xħadem inqas tajjeb fi żmien ta' programmazzjoni li tkun qed tasal lejn it-tmim tagħha sabiex inkunu nistgħu nagħmlu programm aħjar għal ġejjieni. U mbagħad hemm suġġett ieħor li diġà diskutejna il-prijoritajiet negattivi li jiena nemmen li għanna nżommuhom u dimajna biex niddiskutuhom. Jina bdejt nintaqa mal kumitati speċjalizzati sabiex niprofa niġbor minn għandhom ċertu dettalji dwar dawn il-prioritajiet skont is-settur u magħhom jiena qed naħdmu fl-spirtu sabiex dan il-budget ikun verament iservi l-istrateġija tal-2020 għal fitri għal Ewropa li verament qed taħdem u taħdem bi proġetti ta' kwalità aħjar. Grazzi ħafna. Merci. Grazzi, Signora Rapporteur. Grazzi għal dak id-dokument eċċellenti, ċar, mhux twil iż u preċiż. Giorgio Lavija xtaq jitkellem. Grazzi tal-li sejjaħt li Giorgio tajt jisem ġdid, jiena Giovanni propjament jisimni, ma ma jimpurtax noqgħod ukoll. Nirringrazzja l kollega Balzani għax-xogħol eċċellenti illi għamlet u wkoll għal l-sforz illi għamlet biex tinkludi il-budget tas-sena d-dieħla l-2012 f'kuntest tal-istrateġija tal-2020. Jiġifieri fi proċess strateġiku li diġaġi approvat minn dan il-Parlament u li issa irrit irridu inkomplu naħdmu fuqu, jiġifieri l-ewwel net irrid ikun hemm allinjament strateġiku anke tal-budget annwali skont il-Parlament skont il-prioritajiet li il-Parlament u l-Ewrop qegħdin eh, jagħtu. Issa peress li dan huwa dokumenti li aħna se nivotaw fuq fil-plenarja u li se jservi bħala indikazzjoni tal-prioritajiet tal-Parlament. Għal eh, dak li għada trid tagħmel kummissjoni naħseb li irridu nagħmlu sforz akbar biex natu iktar indikazzjonijiet preċiżi lil kummissjoni fir rigward ta' dak li huma il-prioritajiet ta' dan il-Parlament. Issa x'inhuma il-punti ewlenin tal-Istrateġija 2020, x'inhuma l-prioritajiet eh, aħna lkoll koll naqblu magħhom imma f'dan il-kuntest budget li se jkun kif minn ħafna issejjaħ ukoll budget ta' s-sikkar ta' ċenturin irridu naraw kif se nużaw ir-riżorsi li għandna diffiċli illi aħna eh, noqogħdu noqodu noħolmu bħafna inizjattivi u priorità meta għandna budget nieqes ħafna minn riżorsi. Mil-banda l-oħra, naqbel mal metodu li qed jintuża jiġifieri li l-kumitati speċjalizzati jkunu involuti ħafna iktar għaliex anke f'budget imnaqqas nistgħu nikkonċentraw ir-riżorsi u naraw x'inhuma l-prijoritajiet li huma tassew meħtieġa sabiex il-riżorsi li huma ftit nużawhom bl-aħjar mod possibbli. Meta jonqsu ir-riżorsi rridu nużaw ir-riżorsi li konna f'idejna bl-aħjar mod. U għalhekk l-involviment fl-ola livelli tal-komitati speċjalizzati jista servi ta' kontribut utli ħafna sabiex dawn ir rizorsi li għandna fidejna nużawhom sew. Għal darboħra grazzi ta' riferimenti li għamilt għal governanza ekonomika għal ewwel sena illi nkunu qegħdin l-Ewropa se tipprova iżomm għajnija wkoll fuq dawn l-affarijiet anke jekk irrid ngħid li l-istruttura tal-budget Ewropew anke illum mhijiex ideali sabiex din is-sistema issir sistema mill-aħjar. Naħseb illi hemm bżonn illi inkomplu naħdmu fix-xogħol li ġejjin fuq dan. Grazzi. Merci, cher Giovanni. Grazzi, Giovanni. <laughs> U issa wara dawk il-żewġ introduzzjonijiet eccellenti mill-kollegi tagħna Taljani. Issa nersqu iktar lejn it-Tramuntana sur Aglund. Grazzi, Sur President. U grazzi mill-qalb lis sinjura Balzani għall bozz tar-rapport li ħejjiet. Ftit kommenti fil-qosor fuq dan is-suġġett naħseb li b'mod ġenerali il-punti ewlenin huma mill-quta f'dan ir-rapport il-fatt li l-istrateġija tal-2020 mhix se timplementa ruħa waħedha. Ovvjament hemm bżonn ta' riżorsi li joħorġu mill-budget u l-budget li huwa ppjanat għal din is-sena l-budget li se tipproponi probabbilment il-Kummissjoni għas-sena d-dieħla u għas-sena ta' wara l-2013 mhumiex se jkunu biżejjed. Jiġifieri aħna għandna rwol importanti biex nippruvaw uh, eh, ninfluwenzaw kif se jsir il-budget. L-isfida li għandna qudiemna fil-fatt f'dan ir-rapport hija li aħna issa qegħdin nifokaw fuq il-ħtieġa ta' risorsi imma maħniex qegħdin ninsemmu riallokazzjonijiet walla volja aħna marbutin mill-MFF, ħafna flus huma marbutin u mhux faċli li wieħed jagħmel riallokazzjoni tal-flus imma naħseb għandna neżaminaw possibilità li jsiru dawn ir-riallokazzjonijiet. Punt ħor li xtaqt insemmi għalmenu fil-verżjoni bl-Inglis tar-rapport, naħseb illi it-ton illi uh, miktub u ftit um, uh, offensiv fir rigward tal-Konsil. Jiena naqbel mal-kontenut, madana kollu uh, eh, naħseb illi l-approċ u ftit aħrax. Mux il-kontenut nirrepeti mal-mod kif inhu miktub Jiena ma rridx illi nerġgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni li konna fiha qabel il-miliet. Jiena niġi minn pajjiż fil-Tramuntana fejn rapport miktub dan it-ton mhux se jintlaqa tajjeb għalmenu f'pajjiżi u laqas mill-gvern tiegħi. U jiena rrid illi l-gvern tagħna eh, jifhem għaliex għandna raġuni li nitolbu illi għandna aktar flus għall-implementazzjoni tal-istrateġija 2020 imma mhux ta' min noqogħdu nibdew nagħmlu pressjoni minn issa fuq il-Kunsill. Forsi eh, iktar kwistjoni ta' l-approċċ li aħna għandna adottaw Fl-ħarnet dwar il-personal, bir-raġun qed ngħidu fir-rapport meta nitkellmu dwar titlu 5 eh, dwar iż-żieda fin-numru tal-personal jiena naħseb illi hemm biżejjed personal u u naraw kif forsi nistgħu inqasmu lil dawn il-persuni b'mod differenti mhux noqogħdu nżidu fin-numri. Naħseb il-koll naqblu mal-prinċipju imma Eh, ma nallokawhom b'mod ġdid, anzi dejjem indaħlu n-nies ġodda minn barra. Mod ġenerali madana kollu naħseb illi ir-rapport huwa wieħed validu huwa tajjeb u eh, aħna se niproponu xi emendi kostruttivi sabiex eh, nindirizzaw il-problemi żgħar illi aħna nħossu li fih ir-rapport. Grazzi ħafna kollega. Mela, jina jidir li l fimt li intom se jkollkom se toħorġu bxi emendi, bxi proposti ta' emendi biex eh, it-ton ta' dan il-rapport eh, issir naqra inqas aħrax. Problem oħra fl-Unjoni Ewropea u għalli il-mod kif wieħed jesprimi ruħu minn pajjiż u liħor hija differenti. Kultant iridu kunu brutali, eh, fl-Italja le, jiġifieri Franceska mamli ċek, imma qed naħseb dwar pajizi oħrajn, u bat f'pajjiżi oħrajn irridu noqogħdu nilabu bil-kliem, noqogħdu nitkellmu bil-ħlewa, nazlu l-kliem bil reqqa e, nitkellmu pereżempju meta wieħed jaħseb dwar il-Ġappuniżi, kulħadd joqgħod bil-pinna u l-klamar. <laughs> Allura mela issa qegħdin nistennew lilkom biex toħorġu bl-aħjar proposti biex ma nirfsu fuq ħadd. Issa, minimis. imiss? Jena ma nafx, eh, Sur President, tlifta di. Jekk forsi Sur Fernandez qed jitkellem bil-Franċiż, Salvatore jitkellem bl-Ingliż, mela jiena sa Ingliż ma se nitkellem bil-Franċiż. Jiddispjaċini għall-interpreti. Ħsibt li nagħmel xi ħaġa naqra differenti dal-għodu. Xtaqt uh, nagħmel xi kummenti huwa veru illi eh, l-ambjent eh, huwa fil-istati membri kollha huwa wieħed ta' austerità ta' issikkar tal ta' ċenturin. Naħseb illi rridu nevitaw illi ma niftehmu ħażin f'pajjiżi pereżempju qed naraw illi qegħdin joqsu rizorsi għal libreriji, eċetera, u aħna ma rridux illi noqogħdu nesaqġeraw bl-austerità għaliex ħafna drabi ma tkunx l-aħjar ħaġa li wieħed jagħmel issa dwar il-value for money il laħseb illi jekk inħarsu lejn paragrafu 21 tad-dokument Unnek kif qal is-sur Hagland naħseb illi rridu naraw x'qegħdin namlu bħalissa u naraw jekk hux tassew għandna bżonn illi eh, ikonna l-impenji kollha illi aħna għamilna jiena eh, bl-Ingliż. In order to decrease the level of the si. Naħseb illi irridu insegbu ċertu loġika neżaminaw il-linji tal-budget li għanna u nistaqsu jekk eh, jekk il-flus ma jkunux intużaw kollha din is-sena, jekk dan għaddu għom xal-2012, naħseb li rridu naħsbu dwar dan u naħsbu sew għaliex kull solt li għanna irridu nużaw bl-aħjar mod possibbli. Huwa veru illi dan l-istrateġija tal-2020 eh, eh, irridu nimplementaw bl-aħjar mod possibbli, imma memx bżon ta' flus għall-attivitajiet kollha fl-istrateġija. Wieħed eh, irrid biss ikollu n-nies illi Eh, lesti illi jamlu xol, per eżempju, bħal dik li hija l-agenda digitali, nies hemm bżonn illi jamlu xol li hemm bżonn li jsiru mhux flus. Issa, jiena naqbel ma dak li qari Sir Hagland naħseb illi hemm ċerti kummenti per eżempju bħal dak li hemm fil-paragrafu 5 fejn qed ngħidu takes the view that the budget, etc., we shall not view any attempt, etc., etc. Naħseb it-ton huwa aħra xwes, huwa żor wes ħafna stati membri għal menu f'dan il-moment, il-budgets huma ifrizzati Għalhekk naħseb illi irridu noqogħdu naqra attenti biex ikonna budget fl-2012 illi jipermettinna eh, jippermettinna namlu dak irridu namlu fl-Unjoni Ewropea biex nimxu l-qoddim imma biex nuru l-ċittadini tagħna illi aħna mhux biss iridu nonfqu iktar flus għaliex fl-Ingilterra daħat ma se jaċċettaħ. Bien, merci. Grazzi ħafna, James. Sur li ħareċ jispikka ħafna fi xogħol li għamel dan l-aħħar. Ħa nipprova nkun naqra iktar eleganti llum, Sur President. Ma naħseb illi il-kol kemm aħna naqblu li kieku kienet biss kwestjoni ta' ton il-problema tkun waħda zaħira. Naħseb illi fil-fat il-problema li għanna, il-problema reali, il-problema li għanda Francesca, wa illi irridu natu lezzjoni u lezzjoni ibsa Bir-raġun qed ngħidu li l-budget tal-Ewropa jrid jintuża biex jinħoloq l-impik u biex ikun hemm appoġġ jappoġġa uh, strateġija ta' tkabbir li tkun sostenibbli wara kollox il-budget Ewropew għalhekk irid ikun. Madana kollu, is-sitwazzjoni li qegħdin fiha hija sitwazzjoni fejn il-budget se jwassal għal rata ta' tkabbir zero. U jekk wieħed isu koll inflazzjoni, mhux se jkun hemm tkabbir ta' xejn, tkabbir reali. Għalhekk wieħed jista' joqgħod jiddiskuti jekk l-istrateġija tal-2020 eh, tiswi xi ħaġa, jien ma tantx naħseb illi tiswa għaliex fil-fatt naħseb issa huma jekk wieħed jasar rasib li huma ħafna klim sbieħ miktubin fuq il-karta li ma tantx isarfu wisq. Hawnhekk eh, jiena ma naqbilx mas-Sinjura Balzani għaliex veru nistgħu insolvu għad il-problema billi nippruvaw nisfruttaw is-sinerġiji li jeżistu bejn il-budgets nazzjonali u dak Ewropew. Imma l-unika sinerġija li nara jien huwa il il-budget tal-2012. Il L-unika ħaġa nistgħu nagħmlu huwa illi innaqsu il-budget, nissikkaw, nissikkaw, unkomplu nissikkaw iċ-ċinturin. Eh, dik l-unika sinerġija li hija possibbli, sinjuri. Jiġifieri jiena naqbel illi il-prioritajiet negattivi irridu ngħiduhom ngħidu x'inhuma b'mod ċar sabiex ikollna l-aħjar budget Ewropew possibbli u mbagħad ikunu eh, eh, nistgħu ninqdew bi flessibilità kemm jista' jkun jiena naqbel ma' dan il-konċett ukoll. Jiena m'għandix illużjonijiet dwar eh, il-din is-sena li ġejja anzi bdar dan is-sitxur u mod kif ibdiet din is-sena. Minix qed nara li se naslu għal politiki li jkunu iktar koordinati. Dis-sena ta' xiex se sarraf austerita, austerita u iktar austerita. Forsi l-kollegi ma jaqblux miegħi imma l austerita qatt ma ħolqot Grazzi. Seħħ.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 naqblu ma l-idejat u eh, ma l-linja li ħadet anke f'dak li rigwarda l-istrateġija tal-2020, il-bżon li jinħol olimpiki, jina naqbel illi l-austerità u d-disciplina hija xi ħaġa li qed tiġi imposta fuqna l-koll, imma dan mhux xi proġett politiku, proġett politiku huwa wieħed illi eh, joħloq eh, l impjeg jista' jkun parti mill-mezz kif wieħed jasal għall ħari, però ma jistax ikun l-austerità mhijiex għan fiha infissa. Issa meta wieħed iqis is-sitwazzjoni partikolari li qegħdin fiha għandi mistoqsija partikolari ma taħsbux illi ir-rapport għandu jkun xi kummenti dwar dak li eh, għaddej dej fid-dinja qarbija eh, f'dawn il-ġranet mingħajr ma nqogħdu nidħlu f'wiz eh, dettal naħseb li dak li qed jiġri bħalissa uh, se jkollu impatt anki forsi fuq il-budget il tagħna u naħseb illi ħaqqu illi jissemma fil-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna Isabel. Jekk tixtiequ illi tagħmlu emenda bil-miktub, ir-rapporter tagħna jara jistax uh, jinkludija. Is-sur ferm, grazzi. peress li Karl Hog u koll eh, jena bħalu mill-tramutana fil-Finlandja, aħna eh, skjetti ħafna u nitkelmu ma noqdux nomodu l-klim. Eh, ma forsi fil-relazzjoniet mal-Unjoni Ewropea din hija naqra ħaġa iktar sensittiva għaliex il-partit li huwa euroxettiċu fil-Finlandja qiegħed jikber bil-minuti Jiena ħassejt li Franceska kienet pjuttost diplomatika fit-ton li użat f'dan id-dokument. Madana kollu xorta naqbel ma' kol. Memx għalfejn noqogħdu nfetqu fuq il-klim, laqqas memm għalfejn illi noqogħdu nipprovokaw bil-mod kif aħna ngħidu l-affarijiet ejjew nifokaw fuq is-sustanza jekk nistaw forsi intaffu ftit it-ton namlu dan, pero it-ton mux l-iktar ħaġa importanti. Naħseb u koll huwa importanti illi najdu kif qalet is-Sinjura Duran li hemm bżonn illi eh, namlu xaħġa u nsemmu xaħġa dwar l-sfidi li għanna qoddimna anki dwar eh, l-istrategija 2020 dwar dak li rigwarda impiegi u investimenti. Naħseb illi memx għalfejn noqdu namlu emendi eh, fuq linji budgetari differenti. Ija ideja tajba ta' li kella Franceska li ma noqodux infetqu fuq it-titli individwali. Naħseb li l-kumitati m'għandhomx joqogħdu jagħmlu emendi sabiex dan e, sir rapport twil ħafna u noqogħdu nidħlu f'ħafna dettalji huwa inutli f'dan l-istadju. Naħseb li rridu nimxu iktar skont il prinċipju li ġilidna lihom is-sena li għaddiet. Il-grupp tagħna se jippreżenta xi emenda jew tnejn ma nafx imma e, dwar l-importanza li l-Unjoni, il-budget tal-Unjoni Ewropea jista jiffaċċa l-sfidi illi għanna u dimna bħal dak li semmit il-Sinjura Duran u dak li semmit Francesca stess il kolna fu bih li huwa il-ħolqien ta' impiegi u tkabbir. Nasab illi dan huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna Goran. Jiena naqbel ma dan il-prinċipju, ma din il-loġika il prinċipju ma din il loġika ma dawn il-linji gwida da skont uh, dak li għaltinna rapporter tana u kif għadu kif għallinna sur ferm. narra illi issa għet jitħol element ġdijt u interessanti. Jiġifieri hemm l-Iżvediżi, Svedizi u l-Iżvediżi illi uh, jitkellmu bil-Finlandiż u bl-Iżvediż ukoll. L-Landizi li jitkelmu bl izvedis U l-mod kif dawn it-tnejn jesprimu ruhom. L-aħħar kellima. Grazzi, Sur President. Jiena irrit intenni l-affarijiet li għat meta konna wasanna fl-istess stadju fin negozjati tal-budget fuq l-2011. tal Naħseb illi dan il-Parlament u l-Unjoni Ewropea ma tantx eh, jafu jagħmlu budget, so naħseb illi dan uh, nistgħu naraħ mill-lat ta' trasferimenti illi konna napprovaw kull sena u anki minħabba l-ammont ta' flus illi jibqaw hemmhekk u ma jintnefqux fl-aħħar ta' kull sena. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi nagħmlu sforz akbar biex nużaw il-budget b'mod iktar effiċjenti u anki biex nfasslu budget b'mod iktar effiċenti, ma naħsibx li hemm lok għal iktar zieda eh, anzi hemm minn fejn inkomplu innaqru u naqsu. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid huwa li il-mod kif wieħed jista' joħroġ mill-kriżi mhijiex l-istrateġija 2020. L-istrateġija biex wieħed joħroġ il-kriżi suppost diġà edha tkun implementata u kella tkun l-istrateġija tal-Lisbona. Għalek naħseb referenza li qed tagħmel is-Sinjura Balzani għall-istrateġija 2020 ma tantx tagħmel it-talba l-iktar fondi iktar kredibbli. Naħseb illi għandna nkomplu naħsbu ftit iktar dwar dan. Grazzi ħafna. Francesca, Tixtieq tikkonkludi? Iva, grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi kkommentaw. Naħseb illi eh, naqblu illi għanna nikkonċentraw fuq il-punti ewlenin u illi nagħmlu eh, namlu laqwa użu tal-istrateġija tal-2020 l-identifikazzjoni ta' prioritajiet skont il-qasam il se jsir iva se jsir xogħol uh, ta' teamwork mal-kumitati speċjalizzati ma rrid infakkarkom ukoll illi qegħdin fument partikolari tal-proċedura tal-budget fejn qegħdin infasslu nidentifikaw il-linji gwida. Issa, mbagħad se jkun hemm mument ieħor meta e, ikun iktar delikat, meta jkollna noqogħdu inqablu in-numri u mbagħad inkunu nistgħu b'mod iktar konkret eh, nimplementaw u naħdmu fuq il-prioritajiet politiċi tagħna. Issa eh, semma ħafna dwar il-riallokazzjonijiet. Eh, Jiena nixtieq illi eh, dan il-fat illi forsi jista' jwassalna l-fat illi najdu ma jistax ikonna prioritajiet negattivi għaliex huwa budget nieqes ħafna. Għalhekk, jiena min issa stess inħeġġiġkom biex eh, toħorġu b'suġġerimenti konkreti li aħna nistaw inqisuhom forsi eventwalment bħala prioritajiet negattivi. Issa dawn jiena se nkompli niltaqa' mal-kumitati speċjalizzati sabiex ikonna strumenti għal eh, il-mod kif il-abbozz tal-budget eh, ikun forsi wieħed jista' jifmu jikkonsidrah b'mod iktar pożittiv u mbagħad hemm appuntament ieħor riżoluzzjoni fuq din il-proposta din dan l-abbozz tal-budget fil-bidu ta' Mejju Umbat inkunu nistaw nifmu eżattament xinu ma l-prioritajiet settorjali li nkunu identifikajnijom flimkien ma l-komitat umbat ikonna dej aktar ċara dwar in-numri ċifri għalix anki din is-sena naħseb illi se jkollna proposta tal-Kommissjoni illi tkun ftit differenti minn dak illi wieħed forsi jista' jistenna minħabba l-programmazzjoni finanzjarja. Grazzi. Merci beaucoup Francesca, merci a tous ceux qui ont pris. Grazzi ħafna Francesco. U naħsbu li u nixtieq nirringrazzja wkoll kulħadd li tkellem eh, hawnhekk ukoll. Fuq il-laqgħa tas-seba' ta' frar minħabba ma tantx manna eh, żmien ma nistawx inżommu eh, mal-żmien li għandna traduzzjoni ġifri l-emendi jridu jaslunna qabel it-8 ta' Marzu f'nofsinhar u bl-Ingliż. U bekk ġifir ma jkunx il-problema bat bil-tip ta' zvedis li għedin nitkelmu fuq għawnek. Nirringrazzjakom. Mux sena għaddu ehm, issa għal-punt ħamsa, ġifri li dak li mis, għed nitkelmu fuq l-estimi, maħabba dak li għal-sur Fernandez, nerġaw l-ura l-dan il-punt iktar tard. rapporteur se tkun Helga, issa, se titkellimna dwar dawn it-trasferimenti. Imma, qed nitkellmu fuq l-External Action Service l-ewwel. Sur Patrick Child, id-direttur finanzjarju ta' dan id dipartiment hija tmana u anki Sur Aglund u jrid jitkellem eżatt wara, l-ewwel nisimgħu nitrattaw dan il-trasferiment fuq l-External Election Service, u un bat wara nisa Sur Eglunt. Dejjem ġifri jek għedin nipruvaw nissodisfaw il-kullħat. Il Mela Helga, fidejk biex inti titkellim minna fuq dan il-trasferiment. Grazzi. Okay, thanks um, Allah. The EAS has... Grazzi ħafna. L-EAA ressa trasferiment bejn il-kapitli 4, kabir ta' sigurta u sorveljanza u eh, infiq ieħor. U koll qed nitkellmu dwar il-kooperazzjoni interistituzzjonali għal 1.6 biljun euro. U li jessa jettajt li għandha bżonn dawn il-fondi għal ċerta servizzi eh, biex ikun hemm aktar aġenti kontrattwali jew inkella biex tikkontrolla l-maneġjar tal-bini tal-ISA il-ġdid u t-trasferment e, u skont l ekem seja service level arrangement bejn l-IAS l dg ta' rizorsi umani tal-Komissjoni u l-Uffiċċju tal-Infrastruttura u l-Bini. Allura biex intikom l-ewwel kummenti tal-pożizzjoni tiegħi għandi ftit dubji fuq il-fatt li l l-istaff tal-Kummissjoni għandu jiġi fondat, eh, jinataw il-fondi mill-IEA tal-Kummissjoni. Ma nafx jekk iktar tajba li dawn il-nies jitħallsu mill-budget tal kommissjoni stess. Membri oħra naħseb jixtiequ aktar informazzjoni fuq l-arranġamenti ta' livelli ta' għonek. Umbat nixtieq eh, nisma' l-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi Umbat nerġa nirritorna u nitkellem dwar rakkomandazzjonijiet. Nirringrazzjak, Sinjura Triple. Ma nara li l-ħat li jixtieq jitkellem. Mr. Char, forsi tixtieq tirrispondi għal mistoqsija, direttur. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq ngħidilkom li aħna għadna ġodda dan il-proċess tal-maniġjar tal-budget allura hija opportunità tajba għalina sabiex uh, nitalmu wkoll ma dan il-kumitat u dan it-trasferment bħalma qal ir-rapporter għandu l-iskop biex aħna nkunu nistgħu nħallsu għal ċerta servizzi li aħna qed niksbu mid-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni sabiex ikonna aktar għajnuna għall appoġġ amministrattiv għall-istaff tagħna u b'mod partikolari l-istaff illi eh, inaqat mal-servizz estern tal-segretarjat tal-Kunsil u li qabel eh, kienu jitħallsu għal benefiċċji tas saħħa tagħhom, eċetera, permezz tal-servizzi diretti tal-Konsil u għalek issa la staqsejna s-servizzi tal-Komissjoni biex ikopru daw l-affarijiet aħna rridu eh, nerġaw natu eh, rimbors il-Komissjoni. U din hija xi ħaġa bejn eh, bejn l-istituzzjonijiet biex li jeje u kol joħlo ehm, servizzi amministrativi oħra u bekk nkunu nistgħu nibbenefikaw mill-ekonomiji tal-iskala. Lan issawwa li rridu nassiguraw li għanna linja relevanti għal kooperazzjoni eh, interistituzzjonali fondi biżejjed biex inkopru eh, l-ispejjeż li hemm bżonn għal popolazzjoni eh, tal-istaff fil-servizz estern, fil-servizz azzjoni estern. U eh, rridu koll indirizzaw is-sigurtà tal-bini għaliex ma nistennewx li għanna bżon l-ammont sħiħa l-bini ġdid għaliex aktarx eh, nidħlu fih fil-aħħar ta' din is-sena iżda bħalma jekk tinħarsu millum eh, qed naraw diġà li hemm iżejjed eh, meta nħarsu lejn il-fondi. Irridu nassiguraw iżda illi rridu nilqgħu l-impenni illi aħna tħallna fihom mod partikolari dawk illi wedejna l-Kummissjoni biex niprovdu servizzi li ma jkunux effiċjenti forsi eh, fiħdan is-servizz ta' azzjoni estern u attivitajiet oħra li l-Kummissjoni hija lesta li tagħmel ehm, fisimna flimkien mal-lista staff eh, li se jingħaqad mis-segretarjat tal-Kunsill. Grazzi. Je vous remercie. Eh, je voudrais Nirringrazzjak, direttur ukoll. Jina rrit nkun konvinti li segwejt sew hawnhekk. Dan it-tip ta' trasferiment huwa wieħed li għandkom bżonn issa minħabba li hija l-ewwel sena tal-operazzjonijiet tas-servizzi tagħkom. Allura rrid ikun hemm eh, trasferimenti bejn nietkom u bejn servizzi oriġinali minn fejġi l-istaff eh, ħafna drabi l-Kummissjoni. Iżda qed nassumi li mill-2012 ma jkollkomx bżonn dan it-tip ta' trasferimenti iktar eh, se jkun hemm xi rabta bejn dawn is-servizzi mal-Kummissjoni u dak li qed tgħid iva jina naqbel miegħek sur President li meta noqodu fl-axħar fil-post xaktarx eh, dawn il-fondi ma jkunx bżonnhom. Speċjalment il-kummenti eh, li diġa eh, ntaddew mill-Kummissjoni u fl-axħar ta' sena wara l-istruttura bażika tal-budget li ġiet ġa maħluqa u fil-futur nisperaw li nkunu aktar preċiżi biex nkunu nistgħu nbassru l-infiq tagħna. Ta u din hija proprju xi ħaġa li taqgħet il-kapitli differenti tagħna. Grazzi ħafna sul portax. Grazzi ħafna sul President. Jina nixtieq nistaqsi jekk eh, il-grupp ta' sitt trasferimenti qed jiġi diskuss taħt dan il-punt hawnhekk għaliex hemm trasferiment fejn jiena nixtieq nikkummenta fuq. Ma ma nafx jekk aħniex ħan votaw fuq eh, eh, dan il-punt din hija mistoqsija meta se nitkellmu dwar il-punt 20. Aktar tard jgħid il-President. Ħadd iktar ma jridx jikkummenta, Sinjora Rapporter, x'inhu l-parir tiegħek? Allora qed nara l-interess ġenerali biex jinħoloq l-IIS l-ġdid jiena nirrakkomanda li aħna nkunu favur it-trasferiment. Grazzi, mella dan il-trasferiment, issa se nivvotaw fuqu dan il-trasferiment biss, un bat l-oħrajn naraw wara. Dawk favur l-emenda trasferiment? Grazzi, kontra? wieħed kontra astensjonijiet ebda astensjoni għal daqstant maġġoranza kbira din l-emenda ġiet adottata. Grazzi ħafna. Issa nerġaw lura għal trasfermenti iktar tard. Issa nisuġġerilkom illi naddu għaż-żewġ rapporti illi malaj malaj se, uh, se jiġu prezentati mis kollega Aglund. l-ewwel rapport fuq il-budget eh, uh, eh, ta' assistenza għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ġifieri il-punt 11 fuq l-aġenda. Thank you for being flexible with the schedule. Uh, as... Grazzi ħafna tal-qed temxi skont l-iskeda u din hija opinjoni mis-Sinjura Jensen illi sfortunatament ma tistax tkun magħna illum. Għamlet opinjoni interessanti illi sa ċertu punt tindirizza l-kritika fuq dan il-mod il-ġdid biex nsejħulu hekk biex naħdmu fuq il-politika tal-iżvilupp hawnhekk li hija eh, l-inħarsu lejn il-punti li saru mill-qorti tal auditori illi għamlu rapport pjuttost eh, kritikata hawnhekk illi qed referi għalih propju f'dan ir-rapport tagħha. U trid tenfasizza wkoll li ma jistax ikonna approċċ wieħed li jindirizza l-kwistjonijiet kollha li huwa l-każ tal-Kummissjoni. U tixtieq tenfasizza propju dan il-punt ukoll. U qed tenfasizza wkoll li għandna bżonn qafas ta' l-maniġjar tar-riski li huwa tajjeb u dan għadu qed jiġi żviluppat eh, u emendat u għed tenfasizza u koll illi bżon aktar arfin publiku eh, f'pajizna u f'pajizi oħra bżon illi naraw mm, x'qed isir eh, fuq dan l-instrument u passi qed jittieħdu biex eh, jinformaw il-pubbliku sabiex ikun ta' beneficju għal dawn iċ-ċittadini. Għan diskussjoni twila wkoll eh, fuq il-budgetization tal-Fond Ewropew din hija kwistjoni oħra. Eh, iżda naħseb li l-approċċ huwa wieħed bilanċjat hawnhekk u qed eh, nieħdu nota tal-background interistituzzjonali li wassalna l-pożizzjoni tagħna li qegħdin fiha mal-IDF. U fl-aħħar net i qalet li għandu bżonn ikun hemm aktar koordinazzjoni meta nħarsu eh, lejn il-budgets biex ma jkunx hemm xogħol doppju fil-politiki eh, li huwa l-każ f'ħafna drabi u qed tenfasizzaw ukoll il-fatt li rridu naraw kif eh, nistgħu niġu fuq l-istess livell ma' pajjiżi oħra għax don hemm pajjiżi differenti li qed jieħdu passi differenti eh, fuq l-istess kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea kollha. Allura dawn kienu l-opinjonijiet tas-Sinjura Jensen u la wet eh, li ħankun qed nitkellem fil-qasir ħani qafaw grazzi. Mela dik kien aħna sen ħejju tweġiba mill-Parlament tal-Green Paper tal-Kummissjoni personalment għedilkom illi dak illi għaddej fil-nofsenar tal-Mediterran bħalissa għamdom wasluna biex nidħlu iktar fil-problema tal-kondizjonalità politika tal-lajnuna li aħna natu. Garant ferm issa. Um, I have some So, President, jina għandi ftit kommenti għawnek, aħna qbilna ma' Signora Jensen f'dak li qed tgħid. Naħseb id-direzzjoni bażika tal-opinjoni tagħha hija tajba ħafna. Aħna nixtiequ nżidu ftit affarijiet ukoll u nresqu ftit amendi. L-ewwel net aħna nħossu li għandna nenfasizzaw iktar li l-appoġġ budġetarju hija għodda tajba u importanti li forsi eh, għandha kollha aktar pis eh, fil-politika tal-iżvilupp hawnhekk minħabba ċertu raġunijiet prinċipali. Minħabba li dan huwa strument mhux burokratiku jekk għandna dritt biex nużaw l-assessjar tiegħu u jaħdem tajjeb ferm meta għandna ntejbu il-kapaċità ta' demokrazija. Iżda nħoss li għanna nkunu aktar preċiżi meta nitkellmu dwar indikaturi ċari biex ikun hemm assessjar tajjeb ta' dan it-tip ta' appoġġ budġetarju. B'linji gwida tajbin ħafna ċari ħafna sabiex ma jkunx hemm problemi għal dan l-appoġġ. U t-tielet punt, is-sunjar sinjura Jensen semmiet li hemm bżonn li naqdu soċjetà ċivili, eccetera, U hawnhekk naħseb irridu nkun aktar preċiżi għal darb'oħra. Sabiex nagħmlu din il-proċedura aktar trasparenti u mhux biss għall gvernijiet għandna nintroduċu eh, eh, l-involviment sistematiku tal-parlamenti u gvernijiet fuq dialogu fuq dawn l-istrumenti. U fl-aħħar naħsbu li huwa importanti biex nkabru l-koordinazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Is-saħħa tal-Unjoni Ewropea hi propju dik illi l-Unjona l-Unjoni per se għandha aktar pis mill-Stat membru wieħed u bekk nkunu nistgħu nikkoordinaw mhux aħna biss iżda eh, ma' pajjiżi oħra wkoll. Allura il-koordinazzjoni trid tkun ta' pis akbar fl-Unjoni Ewropea propju fuq dan l-istrument sabiex nkunu nistgħu noħorġu aktar riżultati mill-appoġġ budġetarju għonek. Allura nixtieq nres u ftit fuq eh, dawn il-kwistjonijiet iżda bażikament naħseb li eh, naqblu eh, fid-direzzjoni li mixin fiha. Grazzi. Grazzi ħafna Sidonia illi edha flok is-sur Koskowski l-IPP shadow fuq din il-kwistjoni importanti. Iva, fil-fat, sur President, u dimmi għandi ittra mill-kollega tijie Kozlovski illi senna naqra issa minħabba li fil-grupp tagħna fil-grupp tal-PP e, huwa responsabbli għal din l-opinjoni. Allura din hija l-ittra. Sur President, eżis kollegi mill-Parlament Ewropew. Jiddispjaċini ħafna li minħabba l-fatt li bħalissa jiena ninsab f'Zagreb eh, flaqa tal-biro eh, tal-partit eh, Popolari Ewropew ma nistax niddiskuti hawnhekk il-futur tal-budget eh, għal pajjiżi eh, li se jissieħbu mal-Unjoni Ewropea. Ma pajzi li għadhom qed jiżviluppaw hawnhekk skużawni. U naħseb li din l-opinjoni hawnhekk li ħejna hija pjuttost importanti u fokata sew u hija importanti mill-perspettiva tal-Kumitat fuq il-budgets Jina naħseb li l-kwistjoni tal-budġetarizzazzjoni tal-Unjoni hija importanti ħafna, hija tmulli lin mill-budget tal-UE u tmulli lin mill-kontroll u l-influenza tal-Parlament Ewropew. U dan naħseb huwa detrimentali għat-trasparenza tal-politika tal-izvilup. Naħseb li dan il-fond trid ikun parti ewlenija, integrali tal-budget Ewropew. U nixtieq nejt li dawn il-punti se jkunu komplementari. U memx suġġerimenti mill-lat ta' rapporter. Naħseb li l-produttibilità eh, hawnhekk eh, hija importanti u rridu nifukaw ħafna fuq għaliex l-għajnuna budgetarja hawnhekk eh, hija parti importanti ħafna tal budget ta' pajjiż li għadu għet jiżviluppa. Allura nħoss li dawn il-pajjiżi li għadu qed jiżviluppaw rridu jagħmlu il-pjaniet tagħhom joħolqu strateġiji illi eh, se jimxu eh, id fit mal-għajnuna li aħna nistaw natu mill-Unjoni Ewropea. Allura il-budget li aħna nistaw intu għom għandu jkollu natura annuali u aħna naħsbu koll li l-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha aħjar tax-xogħol u eh, tifret ix-xogħlijiet eh, differenti u dan huwa l-iskop tal-OECD Task Force, task force mod partikolari, eh, sabiex ikun hemm konsistenza ta' jekk ikun hemm konsistenza f'dan it-tip ta' azzjonijiet ikun pass tajjeb u jekk ma jkunx hemm din il-konsistenza nkunu qed nimxu eh, b'mod ħażin. Naseb tant huwa importanti dan il-punt li rridu niffukaw eh, ħafna fuq il-kwistjonijiet li hawnhekk semmejt. Nixtieq eh, nenfasizza l-fatt li rridu nitalmu mill-iżbalji li għamilna fil-passat u nafu li dan kien tajnuna għal pajjiż li qed jiżviluppaw u kien hemm eh, eh, sfortunatament passi bħal l-sussidjar ta' elit korrotta eh, u ma kinitx il-flus ma kienux sejrin lejn il-persuni li għandhom bżon lajnuna u għalek rrit nkun rrit naqbel ma' Goran għonek li għanna bżon approċ sistematiku Iżda rridu nitalmu mill-lezzjonijiet tagħna u rridu nassiguraw eh, li permezz ta' sistema ta' indikazzjonijiet eh, li ninvolvu l-NGOs, il-parlamenti, s-soċjetà ċivili biex ma jfukawx biss fuq is-sussidjar tal-elit. tal elit Eh, ma jfessix li l-elitu maħżina, iżda naħseb li rridu nħarsu lejn approċ iktar wiesa biex ikonna biex nkunu anzi aktar effiċjenti u ta' għajnuna akbar. U f'din id-direzzjoni aħna se nresqu amendi eh, speċjalment l-aħħar kumment tiegħi l-Unjoni Ewropea jisfurzata biex terġa' taħseb fuq il-politika tagħha għal pajjiżi autoritari bħal Libja, eċċetera. U allura f'dan ir-rapport irrid ikun hemm impatt politiku. Grazzi. Grazzi. Ħafna sur ta' iżid il-kummenti tiegħu. Grazzi ħafna sur President. Jina nixtieq ngħid illi naqbel ma dak li intqal sur Ferm sur Cooper ma nixtieqx nżid wis fuq dan iżda hemm aspett wieħed li nixtieq nressaq. E, risposta flessibbli mill-istrutturi tal uf f'pajjiżi terzi biex intikom eżempju dwar xiex qed nitkellem hawnhekk f'Eġittu bħalissa waqt li qed nitkellmu propju hawnhekk delegazzjoni tal-Kummissjoni tal-Servizzi ta' Azzjoni Esterna u dawn qed ikomplu jagħtu l-appoġġ tagħhom eh, fondi għall-NGOs illi huma NGOs illi inħolqu mir-reġim preċedenti illi huma mmexxija mill-mara mil tal-ex-president Mubarak u l-ħolqien ta' NGOs ġodda uħut minnom illi qed ikomplu jaħdmu eh, b'mod uh, klandestin għadhom mhux qed jingħataw il-fondi minħabba l-burokrazija illi hemm minħabba li qed nirrispondu eh, għal reazzjonijiet b'mod dewwiemi wis. Kif diġa għedtu intom? Veru li rridu nqisu dak kollu li qed jiġri f'ċertu pajjiż, speċjalment fin-nofsinhar tal-Mediterran, u rridu naraw eżattament x'tip ta' għajnuna finanzjarja qed nagħtu lil dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx gvern demokratiku li huwa ħafna drabi l-każ ta' pajjiż li qed jiżviluppaw. Ġifieri irridu naraw eżattament naraw jew l-awtoritajiet mod indirett jew direttament f'ċertu dittaturi jieħdu l-fondi huma jew inkella naraw kif se nwasslu din lajnuna għajnuna lil eh, popli imma nkunu qegħdin ukoll nejnu lil popli li iżommu il dittatorjat f'postu. postu hemm bżonn naraw eżattament kif u kome se naslu b'dan ix-xogħol tagħna. Issa, fuq ir-rapport ta' Hansen nirringrazzja il-Karl Aklund li prezentawlna għall-emendi id-deadline qed ngħidu huwa ta' l-15 ta' Marzu f'nofsinhar se nadottaw il-pożizzjoni tagħna fil-31 ta' Marzu u qed se jkollna l-adozzjoni f'Ġunju ta', din ir-riżoluzzjoni fil-sessjoni ta' Ġunju, il-plenarja ta' Ġunju. Issa, fil-frattem, Hans Gerg Pottering naqat maħna, nishtiq l-un nringrazzjaħ, fraxaw nofsa tkelmu miegħu u baqalna kwarta. Sure Glund, inti fi kwarta bħala rapporter tista tippreżentana il-punt numru 12 tal-agenda ġifiri l-eżami l-eżami ta' nofs il-periodu tal-seba snin eh, program AFAS, tas seba program AFAS. biex unbat inkonu nistu flasġna u nofs nibdow ma' Sur Pöttering. Sur Rapporter. Grazzi, ħafna Sur President, nispera li nkun eh, effiċjenti għawnek. Etnet nitkellmu dwar opinjoni fuq l-evaluazzjoni tal-FP7 u l-opinjoni tiffoka mod partikolari fuq l-aspetti budġetarju, naħseb nistaw nitkelmu fil-qosor hawnhekk. Eh, Senati nagħti opinjoni li miex daqstant twila minħabba eh, l-limitu ta' affarijiet li nistgħu nitkellmu fuq hawnhekk. Iżda din hija Kwistjoni importanti ħafna u hija importanti daqs dak li prezentat is-Sinjura Balzani u se nħarsu rapport tas sena l-oħra biex naraw kif il-politiki tagħna jistgħu eh, jiġu allinjati mal-istrateġija 2020 u dawn ma fost dawk l-aktar importanti. Hawnhekk irridu naraw xi jista' jsir speċjalment f'rigward ta' responsabilità tal-intre iżda għandna rwol importanti hawnhekk u Nixtieq nibda propju minn hawn, nixtieq nenfasizza din l-opinjoni li rridu nassiguraw li l-FP7 huwa eh, allinjat mal-Strateġija 2020 illa l-intradu għaddej. U mbagħad ovvjament rridu naraw x'lezzjonijiet nistgħu nitalmu mill-FP7 mill-programm ta' riċerka forsi fil-futur qarib u forsi nistgħu nużaw daw l-lezzjonijiet mill-FP7 u l-implementazzjoni tal-istrateġija 2020 u naraw x'nistgħu nagħmlu biex intejbu eh, dawn il-passi. Naħseb rridu nifukaw fuqha ħafna din il-kwistjoni. U rigward l-evalwazzjoni interim hawnhekk tidentifika numru ta' affarijiet ta' nuqasijiet meta nħarsu lejn il-programm affas hawnhekk. U l-Kummissjoni trid ehm, tieħu dawn il-kummenti bis-serjetà u rridu nenfasizzaw dawn ukoll. Irridu kun hemm aktar effiċjenza fl-implementazzjoni tal-FP7 biex niksbu l-anijiet kollha tagħna u l-objettivi li ħejjejna fil-programm. U nixtieq ukoll inressa l faċilità ta' risk sharing hawnhekk eh, iżda għadni qed nara li rrit ikun hemm aktar aċċess għal din lodda eh, għax dan mhuwiex disponibbli għal finanzjar ta' riċerka għallura nistgħu naħdmu daqsxejn iktar fuq. Ħaġa oħra li xtaqna nenfasizzaw i li ndaħlu l-SMEs fl-industrija U nenfasizzaw ukoll li meta nħarsu lejn infrastruttura ta' riċerka eh, li hija propju għal riċerka akademika, rridu naraw ukoll kif dawn jistgħu jibbenefikaw il-proġetti ta' riċerka privati ta' tipi differenti ħaġa li xtiq nenfasizza hi li forsi konna daqsxejn attenti bil-politika ta' riċerka tagħna eh, biex ma natux il-fondi għal eh, riċerka eh, li għanda riski kbar involuti magħha. Naħna nifmu r-riċerka miex ma, ma tkunx ta' suċċess dejjem, iżda meta jkun hemm suċċess dan huwa tajjeb irridu nżommu daf moħħna. Allora din hija wieħed l-opinjoni tana xini, u naħseb sur President dan eh, kienu l kommenti tiegħi u jiena ħerqan biex nisma' dak li jridu jgħidu il-kollegi tiegħi fuq din eh, it-tema importanti. Grazzi. Hemm żewġ kelliema li jixtiequ jitkellmu jekk joġobkom tkellmu fil-qosor sur Vogel. Yeah, I know you want to make uh, progress. So... Iva naf li irrid il-progress, allura ħankun nitkellem fil-qosor. l ewel net l ingrazzjes il-rapporter għal punti illi intqalu. Wieħed mill-punti huwa propja fuq l-FP7. FP8, skużawni, eh, naħseb kon qed nitkellmu fuq l fp bdejna fuq l-FP8 huwa importanti li il-review fuq l-FP7 rridu ninformaw kol fuq l-FP8 rridu nitalmu minnu mill izbali li saru u rigward l-istituzzjonijiet fir-Renju Unit u Wales eh, għan fuq punt wieħed hemm importanza ta' simplifikazzjoni hawnhekk eh, fir-rapport tiegħu ma semmix eh, dak il-punt hemm bżonn ta' aktar simplifikazzjoni għal beneficjari. Iżda wkoll għal proċess allura pereżempju meta huma jgħidu li meta il-calling period ehm, ma jipermettix illi eh, kun qed jitkellem u jkun hemm diffikultà biex jinstabu l-partners flue u allura Eh, jista tinata aktar għajnuna mill-partners eh, differenti bejn il-proġetti ta' bejn il-frontieri. U ħaġa oħra li hija importanti hawnhekk hija fir-rabta mal-SMEs u l-industrija. Naħseb li huwa importanti li nagħmlu sviluppu riċerka, iżda naħseb li huwa importanti li dik imbagħad eh, toħroġ bi proġetti u eventwalment impjiegi. Allura rridu ndaħlu SMEs biex jidħlu fl-industrija iżda rridu nassiguraw li se jkun hemm benefiċċju fit ferm ta' eh, impjiegi tajbin. Dak kien il-punt tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna James Ellis. Jidispeċini li ma konċaw fil-bidu, meta kien qed jitkellem is-Sur Henkel dwara, nifhem li paragrafu 6 hawnhekk jitkellem dwar simplifikazzjoni. U aħna eh, ressaqna dan qudiem il-kumitat xo. Fejn kien hemm 13 riċerkatur Eh, li ma rridux jikkoperaw flimkien fuq. Ma tim ma kienx tajnuna. Forsi tkun xi ħaġa tajba li eh, rapport ta' signora Kovalo li moċċar tgħid li hemm ħafna affarijiet li rridu eh, ikunu ċarati fosthom simplifikazzjoni. Iżda forsi neħu frażi jew anzi frażi li nistgħu nżidu biex biex kun hemm soluzzjoni għat il-wim li għadu pendenti u naseb eh, li eh, rridu nsolvu dawn l-affarijiet fi stadju ieħor tal-programm tal fps Merci, merci James. Je, je voudrais ajouter. Si James, nishtiq nżid. Kif qal tajb rapporter ngħid li dan huwa suġġett verament importanti biex l-Europa tal-2020 tirnexxi anki għal il-programmi ta' riċerka li għat iridu jiġu, irridu naraw li dak li għanna palissa jaħdem. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa li ġrat u se ressa emenda biex ngħidilkom li għal Franza parti zaħira ta' dawn il-programmi ta' riċerka u jinvolvu il-privat u il-pubbliku. Imma għanna budget nazjonali li huwa 4-5 darbit iktar kbir u naħseb l-istess fil-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa. Iġifieri, kif jintuża l-budget nazzjonali, eh, dan il-budget ta' riċerka, hemm affarijiet antiki mod kif isiru. Ġifiri, il-privat u l-pubbliku ma jitmandomx irbit bejnietom, ma jitkellmux bejnietom. Ġifiri, dawk l-affarijiet kostruttivi li ħarġu mill-programmi Ewropej, ġifiri sabiex n nies f'dan il-qasam jaħdmu flimkien u jitkellmu flimkien, għal ħafna mir-riċerkaturi tagħna ma m'għandhomx eh, il-drawwa li jaħdmu b'dan il-mod. Eh, nafu xnu għan nuqqasijiet nafu issa rridu naraw kif insibulhom il-kaptu, imma rridu naraw li il-programmi nazzjonali ta' riċerka jimxu bl-istess mod, ġifieri anke Sinjura Balzani aċċenna tal dan il-Kumitat ehm, xu kol ehm, jitkellem dwar dan naraw kif il-programmi tal-komunità jispiraw ukoll il-gvernijiet biex jaħdmu pereżempju b'mod intergovernamentali wkoll ġifiri biex fl-amministrazzjoni propja tagħhom jieħdu l-punti tajbin jaraw xħadem fuq livell komunitarju. Tajjeb wis, sur rapporter eh, trixti inti tala eh, fil-qosor ħafna? Thank you, Chairman, and thank you, colleagues. Grazzi, ħafna sur President, grazzi kollegi tal-kommenti tal-kom. Nixtieq ngħid li se jkun hemm opinjoni oħra fuq l-FPA tal-waqt l għaliex qed jitħejja rapport fuq eku se jkun hemm opinjoni fuq aktar tard. Allura se nindirizzaw din il-kwistjoni dal-waqt. Grazzi ħafna. Eh merci. Donc, je rappelle que... Grazzi ħafna. Nfakkarkom li id-deadline hija 16 ta' marzu fis-sija. Aħna fil-Kumitat tal-Budget se ngħaddu l-pożizzjoni tagħna nivutaw fuq u fil-31 ta' marzu. Kumitat it-tre jivvota Probabilment fis sessjoni ta' 12 13 ta' marzu sabiex il-vot fil-plenarja nispera dan trid jiġi konfermat fil-sessjoni ta' Mejju. Bekk se nitkellmu fuq il-punt numru 6 sa il-bdil ta' femiet mal-Viċi President Martinez Martinez u anki l-President Issun Hans-Gerd Pöttering nil-qaħħom maħna, nejt il-kollegi u koll li ovvjament il xieġimat eh, ilu fil palle tal-Elize, Parigi, Hans Gert Pöttering kien hemmhekk għax sar Commander della Legion d'Honneur, il-President tar Repubblika Franċiża ta' din il- taħ dan il-kumpens Il-medalja eh, bħala biex ringrazzjaħ xol xogħol siwi li tagħmel. kol Romer nirringrazzjah li huwa responsaw wkoll eh, minn dan il-proġett tal-Maison de l'Histoire. Dokumenti intom forsi rajtuhom ġew mqasma lilkom. Sinjura Tħupil tixtieq tintervjeni issa, nixtieq kieku nippreferi li eh, nitkellmu dwar dan il-proġett l-ewwel jippreżentawulna unna mbagħad intom tistgħu tpoġġu l mistoqsi tagħkom. Għandi ehm, eh, ritrataw veru sabiħ, mhux kulħadd għandu, m'għandniex screens bil-videos, imma għandkom se taslilkom din id-dokumentazzjoni. Hans Gert ħatibda int? Sur President, Sur Lamassur, eh, kollegi, u verament eh, pjaċir għalija li ninsab ma'kom hawnhekk illum. F'Lulju sanala 32 sena pala membru ta' dan il-Parlament jina ġejta hawnhekk għal darba fl-1979 imma qatt ma kelli ċans nitkellem f'dan il-kumitat tant importanti għalhekk din hija l-ewwel darba li hija li ninsab magħkom. Esperjenza sabiħa nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel netta li intom eh, fraħtuli għal medalja li nirċevejt irċevejt fil-Palazz tal-Elize, nixtieq ngħidilkom li meta jiena ġejt din is-sala bdejtu titkellmu eh, dwar id-dinja qarbija. Nach Kajru um dort die għada jina semmur il-kajr, sendum emmek tlettijim u semmur biex nejn il-movimenti li għedin jġildu għad-demokrazija. Et nejt dan kollu għax ovvjament jaqqadna mal-din il-House of European History is-suġġett tagħna tal-lum id-dar tal-istorja Ewropea. Nitkellmu dejjem dwar l-ekonomija, l-finanzi fl-Ewropa u ħafna drabina għandi l-impressjoni li ir-raġunijiet għaliex aħna maquda fl-Unjoni ninsawom. Aħna għandna popolazzjoni ta' 500 miljun ta' persuni imma maquda minħabba l-valuri li nħadnu bejnietna. Ħafna drabi in-nies ma jafux li l-Unjoni ma titrattax biss politika dwar eh, l-agrikoltura, is-sajt, l-ekonomija, imma wara kollox minn kollox huma il-valuri, il-paċi, il-ġustizzja, l-istan ta' dritt dawn il-valuri u bid-dar tal-istorja tal-Ewropa nixti u li nispjegaw dawn affarijiet kollha lin nies speċjalment l żgħażagħ Għalhekk jiena fi frar tal-2007 kont qed nitkellem bħal president ta' dan il-Parlament u għamilt il-programm tiegħi kont ipproponejt li għandna nwaqfu din id-dar tal-istorja Ewropea hemm kunsill akkademiku li ipprepara il-kunċett biex titwaqqaf din id-dar id-dokumenti kollha intom suppost li qegħdin dispożizzjoni tagħkom. Miguel Angel Martinez Martinez jinawa u koll ta' satisfazzjon li naqat maħna għax edin naħdmu fl-imkien fuq dan il-proġett. Dan il-Kumitat Akademiku kifettilkom u għamel numru ta' konklużjonijiet batomna fej għalina li rridu intejbu u kol il- naraw li n-nistana ikunu jafu aħjar il-passat tagħhom, il-passat ta' Ewropew, biex bekk ikunu jistaw jibnu kol għal-futur, għal-ġejjieni. Il-seklu 20 reġim ta' totalitarizmu, il-konflitti, il-reġims, naraw kif ħriġna minn din l-istorja. Naħseb se jkun hemm ukoll referament tal-istorja ta' qabel il-seklu 20, aħna waqqafna rajna li jkun hemm ukoll il-Bord ta' Trustees, il-Bureau il-taqal disa darbid, diġa u Eh, jiena l-president ta' dan il-bord u Michel Angel huwa il-viċi president Gerard Onesta, il-Suri Rofskowski, hemm il-gruppi kollha Signora Diana Wallace, il-Liberali, Francis Furz u anki il-President tal-Kumitat tal-Baġit ukoll huwa membru ta' dan it-Trustees il qed nitkellmu fuq Simjen Borġej, storiku Pollak magħruf, persuna wkoll universitarja, għandna nies akademiċi oħra li joħorġu mill-Akademija mill-Unjoni Ewropea, aħna nixtiequ nofru ċertu risposti imma timmaġinawx li nistgħu nirrispondew għal kollox imma dejjem xewqa tagħna li nagħtu r-risposti aħna għalissa għadna ma tajniex l-opinjonijiet jew saqsejna l pubbliku għax ridna nsegwu il-parlament is-sur Buzek, is-sur Buzek qed jitlobkom biex tneħħu riservatakom dwar il-flus ta' 2.5 miljuni, jiġifieri l-kuntratt mal-periti. Aħna kellna kompetizzjoni tal-arkitettura 26 periti parteċipaw ħadu sem f'dan Umbat kienem xort li stejna 12 minnom u fl-axħar kien spiċajna bżoċ proposti il-birat l-ula l-entità responsabli f'dan il-parlament ġifri l-uffiċjali tal-parlament id deċidu wieħed minn min kien serbaħ minn dawn it-tnej xej Morel reba huwa ġifiri studju tal-periti li kienu għamlu l istruttura mill-ġdid tal-Petit Palais fi Pariġi. Diġa għanna numru ta' nizzaj li edin jitrattaw dan il-proġett, id-direttur tana Signora edawnek mana li bsa l-aħmar qed ilna Ija Id-direttur hija mis Slovenja. Arbeit. Nun meine U qed taħdem mat-tim tagħha. Bekk eżis kollegi ovvjament intom in-nies tal-budget titrattaw l-ispejjeż u hekk huwa xieraq. minn dak li jintkom diġa tafu dwar dan il-proġett nistaw nikkonfermaw li għanna bżon 30 miljon għal renovazzjoni anki biex nestendu il- ehm, l-Eastman Building, ġifiri għawnek fil-Park Leopold. Em eh, spazju wara il-bini fejn irridu namlu strutturar mill-ġdid meta jtidu ċertu deċiżjonijiet. Intom tistaw taraw eh, fil-dokument il- pjanijiet li għanna l-sketches Umbat għanna bżon 21.5 fil-miljoni eh, biex n-organizzaw l-exhibitions, l-espozizjonijiet, l-ezibizjonijiet. Eh, għanna bżon u koll 21.4 miljoni għal-bini biex nirranġaw, għanna bżon 3 miljoni biex nixtru l-artifacts għal-bini. Għanna spejjes għax xogħol li qed isir bejn 6 u 7 miljuni għall spejjes ta' bħalissa ġifiri renovazzjoni ta' ċertu partijiet ta' esposizjoni ta' eżibizzjonijiet permanenti, il-maintenance, il-tindif, eh, imma għonek barra ovvjament is-sigurta' l-informazzjoni, ma dan kollu qegħdin nagħmluh kollaborazzjoni mal-Dipartimenti tal-Parlament Ewropew. mbagħad se jkollna bżonn 18 il-persuna li jaħdmu magħna fl-amministrazzjoni, 18 l-assistent. Äh, werden all diese Dinge, wenn die Grundentscheidung. Ġifiri se nħadmu nies bil-kontrat u meta tieħdu deċiżjoni meta ġifiri intom etuna permess li nużaw anki riservi u il-Biro tal-Parlament se jkun hemm bżonn biex issir notifika jiena ma tantx intiż mal-proċedura tal-baġit. Imma Ovvjament intom tinataw il-notifika ta' dan kollu. Iġifiri id-dar tal-istorja Ewropea se tuża l-multimedja, programmi edukattivi, exhibitions differenti biex nispjegaw din l-istorja se jkun hemm din l-esibizjoni permanenti fuq eh, spazju ta' 4,000 metri, metri kwadri Umbat se nużaw ukoll spazju ta' 800 metru kwadru, se nagħmlu wkoll kuntatti ma' mużewijiet nazzjonali sabiex dejjem aħna naraw li nkunu iktar intiżi ma' dak li ġara fl-Ewropa matul is-snin. Mux ta' noqot eh, nieħu ħafna mill-ħin ta' prezzjuż tagħkom, nixtieq ngħidilkom biss kollegi li din id-dar għanda tiġi konsidrata bħala eh, parti mill-istrateġija għal nis li jiġu iżuru l-Parlament Ewropew. Iġifiri, n-nis li jkunu fil- fl-Strangers Gallery ikollhom postiħor fejn iżuru ikun hemm iċ-ċentru ta' informazzjoni u iżuru wkoll id-dar mhux biss ġifiri l istruzzjonijiet kif jaħdmu. din id-dar l-istorja u koll mux setati biss edeja ta' xġara matul is-snin imma se forsi tipproponi kif l-istorja tal-Europa se tiżvolġi fil-ġejjieni jistaw ġifiri iżuru l-istituzzjonijiet un bat imorru u kol f'din id-dar. Tkun part integrali mill-Visitors Program. Jina mux dejjem nieħu gost nara l-gruppi kbar li iżuru dawn il-bini jkunu fin-nofs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 Kif nistaw ikonna finanzjament ieħor istituzzjonijiet oħra ta' din id-dar tal-istorja Ewropea? Mela, mill-esperjenza tiegħi f'din iktar minn 30 sena fid-dinja tal-politika, tal ovvjament il-politika hija mibnija fuq il-fiduċja. Jekk kieku kena morru fil-Konsil tal-Ministri ma kienux ituna solt, l-istituzjoni ma kienux se jgħinuna u għalek il-Biro tal-Parlament flimkien mal-appoċ tal-leaders tal-gruppi politiċi għalu ejja nieħdu l proġett fidejna disa u 40% ta' min jiġi jżurna u mażaza ħahna rridu nimmiraw din il-parti tal-popolazzjoni u għalek rajna li di dan ikun proġett tal-parlament fl-istrateġija moderna. Ovvjament, aħna nistaw nikkonsidraw dawn l-affarijiet kollha, imma minn lat personali nista' ngħidilkom li l bureau u anki l-Viċi President Martinez u anki l-Viċi President Durand rajna li vera ħadu impenn fil-biro biex jaħdmu lejn dan il-proġett. Irridu naraw x'se jkunu wkoll l-ispejjeż li għandhom li se jiġu wara meta titwaqqaf din id-dar. Umbat wara naraw forsi kif ikunu jistaw jikontribwixxu l-istituzzjonijiet u l-oħra tal-Unjoni. Din dan huwa tagħna l-ġejjini li forsi ta' min riflettu fuq biex naraw kif se nagħmluha. Imma nista' ngħidilkom li mill-bord ta' trustees aħna rridu trasparenza assoluta nixtiequ li nadulkom kollu informazzjoni imma ovvjament illum mhux ma nistawx forsi kom għal kull ma tridu tkunu tafu imma bil-bona volontà naslu għax l-edeja hija li ninformaw il-ġenerazzjonijiet eh, ta' palissa u tal-ġejjini dwar il-valuri tal-Unjoni Għalhekk jiena nixtieq nerġa' nitlobkom biex tikkanċellaw ir-riserva fuq l-ammont ta' 2.5 miljuni sabiex il-kuntratt mal-periti nkunu nistgħu niffirmawha. U bekk inkunu nistgħu nibdow lejn, forsi naslu lejn din id-dar għala tal-istorja Ewropea. Nixtieq nirringrazzjakom tal-qattu tisimawni l-attenzjoni li tagħtu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 nżid xi kummenti żgħar. Nitkellem fuq affarijiet differenti ma jkomplementaw u se nitkellem bil-Ispanjol. Jiena nemmen li l-isfida ta' dan il-mużow hija sabiex jitkellem um, fuq xi forma ta' miraklu. Dan nafu meta murina fi Spanja li tkellem fuq dal-affarijiet. Il-miraklu ġifiri tranzizzjoni bejn sekli sħaħ ta' totalitarizmu għal prosperità, għal paċi minn sekli ta' konfrontazzjoni lejn l-integrazzjoni. Este no es un milagro además del azar ni de origen divino. Ġifiri mill-gwerra u l-ġen tal gwerrer biex niġu għall-intelligenza tal-paċi. Miraklu li grazzi għax-xogħol tan-nies fil-politika li verament iridu il ġit tan-nies tagħhom u li huma mażula mid-nies u mill-popli. Fi żmien meta qed naraw ideja ġodda dwar il-politika minn huma l-politiċi naħseb għandna iċ-ċans hawnhekk nuru n-nies li n-nies tal-politika huma e, huwa possibbli jom jagħmlu l-mirakli, mirakli kif ta' kif qed insemmi. Si este milagro es acaso irreversible, como pueden pensarlo muchos It-tieni punt huwa rridu naraw jekk miraklu bħal dawn nistgħux immorru lura ħafna nis jiġu jarawna, jiġu jżiruna fi Brussel, jina ma naħsibx li nistaw immorru lura issa fuq dak kollu li ksibna. Ksibna l-affarijiet u issa kollox ġi integrat. Imma rridu nkunu konxi ta' dak li ksibna. U rridu kol inħarsu dak li nexxilna niksbu. Mem lebda garanzija li forsi nerġaw lura għal-ġen mir-raġunament nerġaw lura għal-ġen. Tampoco es gratuito ni fruto del azar. Għalek nistaw nifmu għalix il-Parlament Ewropew <laughs> ħadin l-inizjattiva, mis ħaġa kombinazzjoni. Ilna niddiskutu din il ħagġa s dawn l-aħħar 20 sena. Għal 15-il sena minnhom ma ħadmitx. U għaliex? Għax kien hemm ħafna nisi ħawdu fil-Borma.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 parti mill-parlament, aħna nixtuqu li nwaqfuha intuwa spin tal-qoddim sabiex din tkun tista' tkun awtonoma anki il-mod ta' kif issib il-finanzjament biex taħdem. Jena naħseb li dan huwa punt importanti. Irridu nwaqfuha fuq saqajja. Issa dmirna, ovvjament li nippreżentaw dan kollu lil popoli tagħna, ma tinsowx meta wieħed iwaqqaf jiftaħ mużow, trid tara min se jiġi, kemm se jiġu nies. Imma hawnhekk ma nix din il-problema għax in-nies jiġu tafu li fil-opening day kellna miljon ruħ hawnhekk li jridu jiġu jiġu mistiedna mill mp u daw u edinaw, allura fil-mużew imorru. Dawn in-nies jiġu mill-istati membri tagħna ma kemm minn oħrajn għax aħna irridu nurru u kol il-pajizi li edin jispira, li li edin jittamaw, għandhom l-aspirazzjoni għal libertà għaraw x'qed jiġri fil-pajizi tal-Afrika ta' Tramontana. Ġifiri se għet nimmiraw aħna iż-żgħażagħ. Ovvjament, mhux se li nis ta' ċertu età ma jiġux, imma rridu nuru kif imbdow ċertu movimenti naraw kif għaddejna mill-proċess ta' rikonċiljazzjoni, ta' integrazzjoni Franza, l ġermania naraw il-pajizi tal- l-Occident li l-Spanja, l-Greċja, il-Portugal, ġifiri kif ħarġu mill-gvernijiet forsi estremi tagħhom mill-fasċismu, minn kien ħasem fil-rezistenzi. Naraw ukoll dak kollu li ġara fil-Ewropa ċentrali u orientali sabiex inneħħu id-dittatorjat u permezz ta' din it-tip ta' identifikazzjoni proġett Ewropew il-mużow pala proġett mhix xi ħaġa superflua hija xi ħaġa importanti. U għal daqstent il-daqstent hija import, importanti wkoll li jkun hemm appoġġ min-naħa tan-nies tal budget tal dan il-proġett. Toqodux tintilfu fid-dettalji sur Petering għal l-informazzjoni qiegħda hemm qiegħda dispożizzjoni tagħkom tamlu nix li aħna ma nistawx nirrispondu għalihom, imma kif inkunu għaddejn mill-proċess inkunu nistaw nkomplu nirrispondukom. Grazzi. Ħafna nies li jixtiequ jitkellmu, inti tixtieq titkellem is-sew l-ewwel tisma' lill-kollegi. Tisma' lill-kollegi, tajjeb wisq. Titkellem jew tistenna? Helga. Iva, Grazzi, Sur President, grazzi, Sur Pettering, Sur Martinez Martinez, grazzi għall-ispiegazzjonijiet li tajtulna. Rrit najdilkom lilkom u lil-kollegi l-oħrajn u rrit najdan mod ċar li bħala Viċi President tal-Komitat Responsabli għal-Kultura. Jena ma tantx eh, qed tikkonvinċini din l-idea tal-dar tal-istorja Ewropea Iva, huwa veru illi eh, wieħed jixtieq li ikonna dar ta' dan it-tip u l-mod kif twaqqaf il- kumitat imħallat ħafna dan huwa kontribut essenzjali eh, biex wieħed issib id-direzzjoni tajba biex timxi fiha dan eh, din id-dar u mbagħad forsi nistgħu wkoll norbtu dak li qed nagħmlu jew nixtiequ nagħmlu hawnhekk ma' dak li qed isir f'partijiet oħra tal-Ewropa dan għandu jwassal għal Eh, ftejji maħjar tal-ċittadini tagħna dwar l-aspetti differenti tal-istorja Ewropea. Jiena m'iniex kontra il-proġett, imma llum qegħdin fil-Kumitat tal-Baġit għal daqstant irrid ngħid mingħajr ma noqgħod inlaqla illi għandna responsabilità ġenerali għal dak li jsir mill-Baġit tal-Parlament is-sena li għaddiet għal budget tal-2011 jiena ħassejt li kien hemm bżonn ta' ċertu żidiet minħabba trattat ta' Lisbona imma anki f'mument ta' austerità irridu nuru li ċittadini tagħna biex ukoll niddixxiplinaw lilna infusna inkella kif nistgħu nikkonvinċuhom li ċittadini u eh, l-Sur Fernandez għal budget tal-2012 illi eh, għadna kif bdejna niddiskutuh Eh, poġġa dan kollu taħt it-titlu ta' konsolidazzjoni u dan irridu nagħmlu nieħduh bis-serjetà jekk aħna rridu konsolidazzjoni, rridu naraw fejn se ssir il-konsolidazzjoni. Um, kif nistgħu nikkonsolidaw se nofqu iktar flus? Dan ifisser illi jekk maġġoranza mill-budget tal-kumitati jasal għal-konklużjoni li aħna naqblu mal-proġett, mela irridu nifrankaw il-flus minn banda oħra sabiex ikun hemm din ir-responsabilità eh, budgetarja u konsolidazzjoni u naħseb illi fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha dan kollu hu meħtieġ niġbed l-attenzjoni tagħkom illi fil-politika dwar il-bini, eh, il-Kummissjoni, Sinjura Holmeyer, Eh, qalet illi hemm bżonn illi jkun hemm pjanijiet għal bini fuq medda ta' żmien medja u dan l-istess prinċipju jridu nimxu fuq hawnhekk fil-Parlament. Irridu nimxu b'mod trasparenti, b'mod responsabbli għal mod kif aħna se eh, nippjanaw bini ġdid u kif se nħallsu għal dan il-bini. Jiena ma nistax nifhem kif eh, tajdu illi aħna hawnhekk fil-Parlament irridu nibnu jew nwaqfu din il-dar tal-istorja Ewropea waħedna jekk tassew dan il-proġett eh, li għandu eru eh, fondi eh, fl-Europa, kif qed intom, naħseb li se ssibu nies fil-Kunsill illi jistgħu jappoġġawkom fl-idea tagħkom. Jina ma nistax naċċetta l-idea illi dan il-proġett irridu nifinanzjaw aħna, bat forsi iktar tard jissiħeb xaħat ieħor la darba jsir proġett istituzzjonali. Naħseb aħjar illi jsir proġett interistituzzjonali mill-bidu net għandi xi mistoqsijiet dwar id-dettalji fuq il-loġistika pereżempju, eżempju, jekk kħoġobkom. Eh, qed ngħidu illi għandna dawn il-persuni illi se jiġu hawnhekk biex iżuru d-dar u il-coaches illi jiqfu fihom illi jaslu fihom dawn fejn se jiqfu ma rridux illi mbagħad nżommu traffiku. Umbat dwar it-trasferiment ta' 2.5 miljuni illi qed issemmu dana propjament għalfejn se nużawhom. Għadkom kif iffermajtu il kuntratt mal-periti imma dak li għanna qoddimna bħala studji minnaħa tal-periti dan tħallas diġa, jekk ħallasu għom minn fejn, eh, jew dan il-flus se jintuża għal xogħol illi diġa sar. Jekk joġbok eh, għatuni tweġiba għal din il-mistoqsija, un bat l-aħħar mistoqsija minnaħa tiegħi. xinni il-rabta bejn il-board ta' trustees, jġifiri l-entità li jmexxi il-Sur Pertering u l-Kumitat Akademiku li huwa forsi ta' espressjoni iktar politika ta' dan il-proġett. Forsi tistgħu tispjegaw naftit dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, nitlobkom kollegi illi titkelmu fil-qosor meta ntikom il-mikrofonu. Eh, Salvador Gariga. Iva, jiena se nitkellem fil-qosor sur President. Il-grupp tiegħi ma ndux problemi kbar biex uh, jalloka uh, flus minn din ir-riserva. Ma dana kollu nixtieq intenni f'xi ħut mill-mistoqsijiet li għamlet is-Sinjura Trupel mod partikolari mistoqsijiet dwar dawn it-2.5 miljuni u mhix meħtieġa biex wieħed ikun jista' jiffirma il-kontratt mal-periti ma fl-istess ħin jidhirli li intom għattu illi biex uh, aħna nirranġaw din id-dar se jkollna bżonn 21 miljun euro. Jiġifieri mill-lider l-spejjes tal-perit huma jirrappreżentaw 10% tal-nefqa totali għal dan il-proġett. Forsi sa jispjeganna iktar is-sur Pottering jew inkella il-rappreżentant tal-Bureau tal-Parlament Ewropew forsi tistaw tiċċarawulna dan il-punt fuq l-aspetti l-oħra tekniċi il-Sinjura Trupel deġa għamlet xi mistoqsijiet rilevanti ħafna jiena għad għandi dubju f'moħħi. X'inhuma ir-raġunijiet għal fejn se jkun hemm talbiet ta' kofinanzjament u ma nistax nifhem kif l-istituzzjonijiet l-oħrajn jew il-gvernijiet l-oħrajn jew il-gvern il il il lokali tal-belt ta' Brussell Eh, ma jistax wara kollox jikontribwixxu xi ħaġa lejn dan il-proġett illi se jkun eh, eh, taġġita għal kulħadd fil-budget tagħhom għandhom flus allokati għal attivitajiet pubbliċi kbar fuq livell Ewropej, jiena mela xista jkun iktar sinifikanti u iktar Ewropew minn proġett jew mużew dwar l-istorja Ewropea Eh, ma narax għalfejn il-Kommissjoni ma tistax għalmenu tal-loka parti mill-flus meħtieġa għal dan il-proġett. Grazzi ħafna. Saru 11, sinjuri, suppost bdejna il-votazzjoni fil-11 u għanna vot importanti u hemm xi sitta minnkom illi talbu li tkellmu għal daqstan sentikom minuta kull wieħed. Sur ferm, Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni eccellenti u anki għad dokumenti illi tajtuna imma aħna għamilna għat ta' mistoqsijiet u tajtuna tweġbiet tajbin għal mistoqsijiet li għamilna. Issa, jina nishtiq namel komment personali, naħseb li proġett huwa validu naqbel ma dak li intom għatu fil-dokumenti li tridu tiffokaw fuq l-istorja Ewropea wara it-tieni gwerra dinjija. Għaliex naħseb inkella l-proġett ikun wiesa wis fil-skop tiegħu. Il-Parlament naħseb għandu jappoġġa dan il-proġett għaliex jirrigwarda propju l-integrazzjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej ukoll. Irrit najtu ukoll li naħseb illi hija ideja tajba biex ikonna strateġija imtejba u riveduta għal politika li tirrigwarda dawk in-nies illi se jżuru din id-dar. Għandhom mistoqsijiet ukoll dwar ċertu aspetti tal-loġistika, ma dan ukoll għatem mistoqsijiet illi għat m'għandniex tweġiba għalihom. Eh, Sinjura Truppel semmiet il-kofinanzjament, l-imsieħba u l-approċċ interistituzzjonali. Jien għandi żewġ mistoqsijiet oħrajn intom għattu fil dokument oriġinali li ħareġ mill-Komitat tal-Esperti illi dan kellu jkun e, e, kellu jkun hemm entità separata separata u indipendenti. Xi fisser dan kollu? Ġifiri, dan mhux se jaqa' taħt l-Organizzazzjoni Ġenerali tal-Parlament Ewropew, naħseb ta' min li ikonna iktar informazzjoni dwar dan. Huwa importanti wkoll li niċċaraw il-proċess li permezzjaw jittieħdu d-deċiżjonijiet għaliex għaliex huwa jista' jkun kontroversjali, nirħin kollu nsemmu l-austerità, austerità tiegħu nieżla rridu nillimitaw il-nefqa għal żieda fin-nefqanzi ta' wieħed fil-mija. Eh, eh, kulħadd jgħid li mhux se jkun hemm żieda reali fil-budget tal-Parlament, għal daqstant id-diffikultà hija waħda reali. Hemm bżonn li aħna kunu nafu eżatt x'fiex se tikkonsisti din il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Meta se tittieħed deċiżjoni politika finali fuq dan il-proġett, x'se jsir eh, ikun kun hemm trasferiment mill-budget tal-Parlament? Jew se jkun hemm proċess iktar formali ta' għatteħi ta' din id-deċiżjoni. Dan huwa aspett importanti ħafna. Sakemm ma jkollna tweġbiet għal dawn il-mistoqsijiet, naħseb illi il-grupp tagħna se jitlob illi eh, din id-deċiżjoni tkun posposta mhux fit-tul għaliex naf illi il-mistoqsijiet ma jistax ma tistax tweġbuhom mill-ewwel, imma naħseb dawn il-punti irridu jkunu iċċarati qabel ma aħna nistgħu nieħdu deċiżjoni dwar dan. Grazzi Goran, is-Sur Portax. Grazzi. F'minuta. Ngħidilkom illi l-idea ta' dan il-mużew lili toġobni. Oġobni u koll dak li smajt dwar l-arkitettura eh, esterna ta' dan il-post. Naħseb li dan il-mużew għanna bżonnu u eh, l-lista ta' l-spejjes li jen fil-dokument eh, hija hija enormi naħseb eh, eh, naħseb illi madana kollu eh, l-investiment huwa ġustifikat. Issa dwar dak illi staqsa s-Sur Goriga fil-Portugal uffiċċju tal-periti iżom madwar 7 8% tal-ammont totali li jkun se jiswa il-proġett 2.5 miljon euro jekk se jkollok investiment totali ta' 21 miljon uh, huwa ammont kbir. Forsi tista' tweġbulna din il-mistoqsija ukoll. Grazzi ħafna kollegi. Ferna. Grazzi ħafna, Sur President. dan il-punt diġa diskutejnieħ iddeċidejna fuq u meta konna qed nitkellmu dwar il-budget ta' din is-sena il-prezzijiet u l-ispejjeż li qegħdin fid-dokumenti li għandkom qudiemkom. Eh, jiena nixtieq nirringrazzja kemm lis sur Pertering u anke l-Viċi President Martinez Martinez għal preżentazzjonijiet li għamlunna. L-informazzjoni hija ċara fil-fema tagħna. Madana kollu ma nistgħux noqogħdu nidħlu fid-dettalji dwar kif se jitmexxa dan il-mużew, imma naħseb illi edin f'pożizzjoni biex najdu iva għal xi ħaġa li wara kollox diġà ġiet deċiża u fil-fatt diġà imbdiet. Għalhekk naħseb illi nistgħu natu l-approvazzjoni minna ħatana u insibu il-flus illi hemm bżonn għal dan il-proġett. fl inżommu f'moħħna il-limitazzjonijiet illi eh, għanna uh, fuqna f'dan il-waqt. Din ovvjament hija xi ħaġa illi eh, rridu naħsbu dwarra, rridu nqissuha, ma naħsibx illi ta' min wieħed joqgħod jiddiskuti affarijiet li diġà ġew diskussi, anzi diġà saħansitra ġew approvati għax jinsabu fil-budget. Grazzi, kollegi. Qabel mal kollega tagħna tieħu l-mikrofonu nilqa fostna l-Sinjura Ingrid Reisle illi illum tala snina u nawgurawla eh, ġurnata tajba. Signora Olmeyer, Sir President, Inti kellek l-unur li Uh, semmejt il-50 anniversarju tar regolament finanzjarju f'din id-diskussjoni. Issa fuq il-dar tal-istorja Ewropea ngħid dan li ġejla u irrid niċċara iċ ċifri għax naħseb illi maħniex qed nifmu sew wieħed u 30 miljun se jitnefqu għal restawr u tkabbir fl-2008 aħna flejna dawn iċ-ċifri u f'dawn f'dan il-kumitat stess u konna dikinari ġifri fl-2008 ftemna illi se nixtru il-bini Eastman għal 18.5 eh, miljon euro għalek warrabna 18 eh, il-miljon Issa qed nitkellmu dwar eh, l-estensjoni ta' dan il-bini u għal dan se jkollna bżonn ta' 30 miljun oħra. Tlettax, niskuża ruħi, 13 miljun oħra. Mbagħad għal eh, se jkollna l-ispazju għal eżibizzjonijiet permanenti, eżibizzjonijiet temporanji, u dan kollu jekk noddu flimkien huwa 21.4 miljuni u mbagħad uffiċċji eh, għal personal li jaħdem fl-amministrazzjoni. Dan għal dan kollu se jkollna bżonn 3 miljuni oħra għal 2013 jew l-2014. Kollegi, Aħna illum qed nitkellmu biss dwar trasferiment ta' ammont ta' flus għall-ispejjeż tal-perit sabiex inkunu nistaw inkomplu b'dan il-proċess. Jekk se nibdew nistaqsu mistoqsijiet dwar fejn se jieqfu l-karozzi li waslu n-nies li se jżuru dan il-mużew, eh, eh, minn issa sarba ġimgħa toħra mhux se nkunu nafu eżattament fejn se jieqfu dawn il-basis Jiġifieri ta' xejn toqogħdu tagħmlu mistoqsijiet ta' dan it-tip, kulħadd jixtieq ikun jaf il-karozzi fejn se jieqfu, kif minn fejn se jitħlu dawn in-nies li jiġu jżuru eh, dan il-bini, tafu illi hemm garax taħt il-bini illi ma jintużax. Għandhom nejn jintuża dan il-garax biex eh, jitħlu il-karozzi li waslu lil dawn in-nies irridu uh, naħseb eh, eh, sejtu jek dan l-aħjar moment għal l-arti, għal kultura, għal istorja għatmu il-waqt liktar propizju għalix dejjem hemm forsi prioritajiet oħrajn illi aħna nqisuhom iktar importanti. Issa aħna rridu illi nżommu dan il-proġett milli eh, isseħ biex ma nallokawx jew ma nitrasferux mit 2.5 miljun euro Issa, rridu naraw jekk nistawx forsi illi uh, ninvolvu u koll il-Kommissjoni biex tamel ftit tal tamel tajja par ftit mill-ispejjeż. Imma ma nistawx norbtu dawn il-kwestjonijiet fl-imkien, il-fatt li rridu nitrasferixxu 2.5 miljuni u mal-kwestjoni ta' jekk se tkun involuta jew le il-Kommissjoni. Eh, jekk se noqogħdu sejrinek, qatt maħna se naslu, qatt maħna se jirnexxina nikkonvinċu 27 stat membru, Eh, biex nikkonvinċu eh, l-nies biex jinaqdu maħna, eh, irridu nitkelmu maħħom imma dan il-trasferiment mandux jiddependi minn dan kollu semmejna l-ammont ta' 31 miljon euro u najdilkom illi l-spejjes eh, li l-ammont li qed jitolbu l-periti huma ekwivalenti għal dak li kikun ħalsu f'pajjiżi wkoll. Jekk wieħed iqis il-kriżi ekonomika naħseb illi l-investiment ikun eh, pożittiv ħafna, ħaġa pożittiva ħafna għal belġju wkoll Biex nala eh, nixtieq nitlobkom illi tapprovaw dan it-trasferiment u wara eh, nindirizzaw il-mistoqsijiet l-oħrajn u nipprovaw insibu tweġibi tal-jom il-koll fis siċur li ġejjin. Grazzi ħafna Vladimir Malajru fil-qosor. Grazzi ħafna, Sur President. Uh, fl-modi konna ftemna li dan l-investiment kien aċċettabli u kulħadd fil-kumitat għal illi kellna inkomplu mixin bih. Ah, maħloqniex linja fil-budget separata għaliex ridna illi ikonna iċ-ċifri kollha qabel u llum għall-ewwel darba qed naraw xi ċifri. Imma irridu ngħidu dan li ġej għal ġejjieni ejjew ma noqodux namlu trasferimenti qabel ma jkonna l-informazzjoni kollha. Irridu nkunu nafu meta se jkonna l-informazzjoni kollha. Għaliex? Xi darba dan din id-dar tal-istorja ta Ewropea u l-Parlament Ewropew uh, irridu naraw kif se jaħdmu, irridu naraw jekk dan din id-dar se tkun miftuħa anki btulħat. Irridu naraw min se jkun fil-post jekk tassew tkun miftuħa s-sibtulħat. Naraw li allura l-attivitajiet kollha fil-ġejjin irridu jinbidlu jekk aħna inbidlu esibizzjoni darba fis-sena, dik ukoll tinvolvi ħafna spejjeż u ta' dawn l-ispejjeż aħna rridu nkunu nafu l-ammonti x'se jkunu ma nistawx naċċettaw li konna din l-informazzjoni wara li jsir it trasferiment. Naqbel ma dak li qalet il-kollega tagħna illi għandna wkoll nimvolvu il-belt ta' Brussella x'wara kollox. Dana se jkun vantaġġ għal din il-belt, il-belt li jizuru ħafna nies. U din hija deċiżjoni illi aħna rridu neħduha. Signor Andreas, grazzi Sur President, l-għanet irrit nkun naf dan il-bini ta' min se jkun? Hemm xi spejjeż ta', ta kera jekk il-bini fil-fatt huwa tal-Kummissjoni jekk joġbok għajduq li ta' minnu. Umbat, intom, eh, inti Sur Pottering, kont għat illi se nofqu madwar 60 miljun euro anke qabel ma tiftaħ il-bibin tagħha din id-dar tal-istorja Ewropea. Madana kollu laqas ma nafu xejn dwar l-ispejjeż għal eh, tħaddim ta' kuljum ta' dan il-bini. Edin eh, titolbuna biex naprovaw dan it-trasferiment għall ispejjeż tal-periti u jiena ma naqbilx il-deċiżjonijiet għandna neħduhom b'dan il-mod Jina ma narax li hemm ġustifikazzjoni għal dawn l-ispejjeż anki jekk din in-nefqa se toħroġ mill-flus illi irnexxinna infadlu. L-istorja wara kollox lil min tinteressax jista' jmur ifittixa u jaqra dwarha mill-kodba. Allura x'għandna x'nambuh dan dan il-mużew jew din id-dar tal-istorja Ewropea. Naħseb illi il- li aħna nonfqu l-flus b'dan il-mod f'mument ta' kriżi huwa tassew uh, insult liċ ċittadini eh, Ewropej illi qegħdin ibatu tantu u kellhom jaċċettaw tnaqqis enormi mill-budgets tagħhom. Umbat eh, u imbarazzanti li l-Parlament ukoll jaċċetta proġett ta' dan it-tip mingħajr ma jkollu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Naħseb illi il-punt ta' tluq dan kellu jkun. il-grupp tiegħi mhux se japprova dan it-trasferiment jew eh, xi spejjeż oħrajn illi eh, se, jkunu involuti fil-twaqif ta' din id-dar għall-istorja Ewropea. Sinjura Jutta Hawk, grazzi ħafna. Mela, li aħna ninvolvu il-Kommissjoni u l-Konsil eh, mill-bidunet ma naħseb xejn nexxinna tafu kemm hu diffiċli li wieħed jasal x'imkien mal-Kunsill għal daqstant naħseb illi eh, l-Kunsill għandna nħallu fejn huwa issa. Eh, issa dwar eh, dan il-kollegi qed nara ħafna minnkom iskom qed kaxkru saqajkom fuq dan il-proġett qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Kumitat tal-Budget. Aħna isna donna ma nafux xem jistennina fil-ġejjeni, per eżempju, x'se jiswa dan il-proġett biex x'se jiswa il-mużew biex wieħed iħadmu jżommu miftuħ kuljum. Nafu x'se jiswa il tamir tekniku u il-7.29 miljun euro ta' jepwis għal dawk imma imma personal x'se jiswa. Eh, ovvjament hemm punti differenti e, imma eżattament ma nafux għal kem se jammonta dan kollu. Għalek jekk eh, biex aħna ikonna eh, ideja iktar ċara, aħna m'għandna xejn kontra l-ideja, imma għal komitat tal-budget kiku kena din l-informazzjoni, kun ħafna iktar eh, faċli illi aħna naprovawħ eh, talba ta'kom. Iva, il-diskussjoni hija għan ħafna saru ħafna mistoqsijiet imma sfortunatament se jkolli nala għaliex irridu nibdew nivvotaw ma nistgħux inkomplu nistennew untawlu għaliex il-Komitat tal-Budget irrit ikun eh, lest għal deċizjoniet li se jittieħdu fil-plenarja l-ġimgħa d-dieħla. Irrid ngħid ħaġa waħda lil ħafna mill-kellima li l parlament fil-plenarja u l-Kumitat tal-Budget eh, appoġġaw dan il-proġett mill-bidunet. Il-gruppi kollha appoġġaw dan il-proġett li wieħed li aħna eh, konna din id-dar tal-istorja Ewropea kienet ideja li ħarġet mill-Parlament Ewropew u fil-bidu il-finanzjat mill-Parlament. Din hija xi ħaġa li fakkarna fiha il-Viċi President Martinez Martinez u din hija xi ħaġa li kienet ġiet deċiża Issa bħala Komitat tal-Budget se jkonna nieħdu deċiżjonijiet bħala Komitat tal-Budget. Id-deċiżjoni l-iktar urġenti f'dan il-moment hija dik biex aħna nħorġu nallokaw 2.5 miljun euro e, imma dejjem skont ċertu riservi ġifri kif um, xej jisir minnu dan il-bini u, u kif se jsir kif sejt jitmexxa il-proġett. Umbat, wara, skot il rapport tal-kollega Tana Fernandez irridu flimkien mal buru naraw x'inhu l-ammont illi aħna rridu ninkludu fil-budget ta' l-2012. Ġifiri l-istimi, umbat wara fil-budget xammont se nallokaw. Issa, jekk fimt sew dak li qalet ir-rapport rajt ukoll illi ċerti gruppi edin jitolbu iktar informazzjoni qabel ma japprovaw dan it-trasferiment. Issa jekk ir-rapporter tagħna taħseb li għandha bżonn ta' iktar informazzjoni qabel ma nivvotaw fuq dan it-trasferiment, jiena nipproponi dan li ġej. Ejja ma nivvotawx issa, nipposponu il-vot, Eh, nieħu nota illi ħatmu kontra dan it-trasferiment imma li xuħut għandhom bżonn ta' iktar informazzjoni qabel ma japprovaw dan it-trasferiment. Nivvotaw fuq dan it-trasferiment minn hawn 15 oħra ġifieri fil-laqali mis ta' dan il-grupp. Umbat, minn sa dak iż-żmien nittama ah, l-ewwel nett. Ir-rapporter ikolla kuntatt ma' tim u nissuġġerixxi li s-sur Fernandez u s-Sinjura Olmajer flimkien ma' Elga jiltaqgħu mat tim jgħidulhom eżattament liema mistoqsijiet għandhom bżonn illi jsibu tweġiba għal-jom sabiex ikunu jistgħu japprovaw it-trasferiment għaliex saru ċerti mistoqsijiet illi wieħed ikollu informazzjoni dwarhom iktar il-qudiem Jiġifieri hemm ċerti membri illi għandhom bżonn ftit informazzjoni issa f'dan l-istadju qabel ma japprovaw it-trasferiment. Ġifiri konna tim zaħira ta' tlet rappresentanti tal-Kumitat tal-Budget ikollhom laqa ma dawk il ma tim li qed jippromovu l-idea tad-dar tal-istorja Ewropea sabiex ikollhom jingħataw informazzjoni preċiża anki bil-miktub jekk hemm bżonn u mbagħad fil-15 ta' Marzu meta jkollna il-laqgħa li jmiss inkunu nistgħu uh, nivvotaw fuq dan it-trasferiment. Umbat inkunu nistaw u koll uh, eh, naraw se tkun il pożizzjoni uh, eh, tal-budget 2012. għandu jkun hemm notifika dwar il-dettalji kollha uh, fuq dan il-bini il dejna se niprovdu ilkom. Ġifieri aħna maħnix qed naddottaw il-proġett kollu biss dan it-trasferiment. Le le le, fimt jgħid il-President. Eh, eh, Helga, inti Taqbel? Iva, grazzi, Sur President, naħseb eh, dinja soluzzjoni xirqa il żmien qed jafas imma hemm ħafna punti li għadhom pendenti għalhekk naqbel mal-proposta tiegħek li nipposponu dan il-vot, nippruvaw eh, insibu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet kollha mbagħad nivvotaw iktar il qudiem Qed tifmu qed tifmu issa eh, fiex qegħdin aħna jiena qiegħed f'pożizzjoni delikata ħafna jekk eh, issa, intom ma tistawx issa eh, twiġbu, ma tistawx eh, twiġbu għal-mistoqsijiet kollha issa, jiġifieri issa qed tarawx huwa importanti li jkun hemm appoġġ għalli għaw appoġġ politiku f'dan il kumitat imma għandna bżonn ukoll illi Eh, il-Komitat tal-Budget irrit jenkom. Hemm punti illi intom tridu tatuna formazzjoni fuqhom minn 15 oħra tkunu tistaw tagħmlu dan nittama u mbagħad inkunu nistgħu nivvotaw fuq dan it-trasferiment. Mbagħad naraw kif se jinqasmu l-ammonti illi se jkun hemm bżonn aktar il qoddim Grazzi ħafna talli ġejtu hawnhekk u eh, ngħidilkom illi mela hekk se nagħmlu kif temna. Issa se nivvotaw Par euh, point. Allura nibdew b'numru 15 jgħid il-President. U dan huwa ir-rapport tal-kollega tagħna ta' Sur Jose Manuel Fernandez. Nispera li l-kol kemm intom għandkom il-listi tal-voti. Ara, nistaqsi l-segretarjat biex jara jekk hemmx biżejjed membri tal-IPP u l-ħodor interalja fil-Kamra. L-IPP e huma dawk li jaħdmu l-iktar qed tgħid inti. Ovvjament qed niċċajta jgħid il-President. Ma nafx kina għandi xi dritt li nivvota f'dan, imma ejja nivvotaw jgħid il-President. Amenda wieħed. Eh, premessa dawk favur, G dawk kontra, grazzi astenzjoniet, din għaddit unanimament eh, l-tassur von dak minu favur kontra astenzjoniet, għadda. Eh, tlieta sur Alvaro, premessa M, dawk favur.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 kommenti għaj kien Ġifri għed tbiddel l-affarijiet inti, permetz tijek. Signora, jena eh, verament napprezza l-kuraċ politiku li għandek inti. L-emenda numru 4, favur, kontra, rridu n-ċekjaw u noddu. Għandkom il-kard ma'kom?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 Inge, eh, l-emenda ma ma tintlaqax, skużawni. Numru 5 ta' Sur Vogan favur, grazzi, kontra, astensjonijiet ta' addi. Numru 6 favur, kontra, estensjonijiet. tlieta kontra. Għaddiet l-emenda numru 7 ta' Sur Alvaro, favur, ħadd kontra stensjonijiet waħda. Em, emenda em, bil-fom ta' Sur Alvaro. Grazzi, ħafna Sur President jiddispjaċini illi rridu naħdmu b'emendi bil-fom Iżda l-grupp tiegħi kien f'Copenhagen u ma kenniex il-laqa ta' Shadows fuq id-dossier kollu, irridu nagħmluh b'dan il-mod qed nirreferi għal paragrafu tlieta din hija amenda żgħira ħafna li titkellem dwar il-prinċipi tal-maniġjar tajjeb u artiklu 27 tar-regolament finanzjarju. L-akkontabilità mhuwiex espliċitament inkluż u għalhekk aħna għedna li fi spirtu tal-akkontabilità Allura nispera li din tkun kjarifika li tifmuha għaliex l-kontabilità mhix inkluża f'artiklu 27 allura xtaqna nikċaraw l-affarijiet illi eh, nżidu il-kliem fis spirtu ta' kontabilità. Eh, ma naħsibx li xi ħadd li ma jaqbilx ma din l-emenda. Grazzi. Je comprends. Mela, nifhem għalhekk li wieħed jaqbel ma' din l-emenda. Tajjeb, wis, ejja nivutaw. Favur, grazzi, kontra, ħadd, astenzjonijiet, mawx, mela, vot unanimu. Asur Alvaro. L-emenda numru 9, tassur Vogan, rapporter kontra. Minu favur, grazzi, kontra, maġġoranza, astenzjonijiet, Mela, il-soċjalisti hawnhekk minoranza numru 10 l-istess, il-rapporter kontra. Favur, kontra. Ħafna. Astenzjonijiet. Waħda l-istess maġġoranza. Ġifiri l-emenda ma taddix numru 11 ta' Sur Alvaro. rapporter ma jaqbilx. Favur, Mela, nivutaw elettronikament. Niċċekkjaw. Ftaħ votazzjoni. Mela, jiena nivvota u kollu xek, xmawx ħafna tal-PPE. Jiena kon, jiena, jiena naqbel, imma mandiċ il-kard miħaj. Nara il-votazzjoni. 18 pour plus Eider, 19, 16 contre, l'amendement est adopté. l <laughs> taddi. l numru 13. Anzi, konna fil-11 ma l-amoru 12. Le, kien konna 12. U le, konna fil-11. Rapporter ma jaqbilx mela min u favur. Kontra maġġoranza kontra mela l-emenda ma taddix. Numru 13 ta' James Ellis. Il-rapporter jaqbel. Favur kontra ħadd astensjonijiet. Mela, bravo James, għaddit b'unanimità. Il-rapporter issa tal-14 jaqbel favur ħafna kontra sur Alvaro. astensjonijiet hekk id-demokrazija timxi u emenda taddi. Numru 15 Ritirata. Numru 16 ta' Sur Abad. U rikke. Favur kontra? Helga, anti kontrarju? Astenzjonijiet? Anki minkejja Helga din l-emenda taddi. numru 17 li taqbel ma' 16. il rapportor jaqbel favur Helga se taqbel. Kontra stensjonijiet mela unanimi. Issa numru l-emenda numru 18 qed ngħidu li se nżidu redeployment and training. Ir-rapporter qed jaqbel. Favur kontra ta stensjonijiet mela tgħaddi b'unanimità. Issa l-emenda ta' kompromess A ta' rapporter Sir Vogan, Vogan jixtieq jitkellemaw. Le? Iva. Uh, colleagues will uh, initially have been given uh, uh... Iva, kollegi fil biddu bidu eh, fuq il-punt A kien hemm kompromess li tressa iżda wara ftit diskussjonijiet ftemna għal kompromess A ġdid illi għadu kif eh, għaddejni l kollegi mu huwa pjuttost twil iżda l-kollegi kollha għandhom dan it-test. Nispera l-kollegi eh, jaċċetaw bħala punt kompromess A ieħor. Tajjeb wis, grazzi ħafna. Sur Alvaro. It's in English. Grazzi ħafna sur President. Grazzi tal-abbozz il-ġdid tal-amendata kompromess, iżda dan juri li aħna bażikament għandna nitkellmu dwar dan il-kwistjonijiet għal għaliex xorta waħda li ma nifhimx jiena i għalfejn iż-żewġ gruppi kbar kienu qed jappoġġjaw l-allowance ta' segretarjatu issa qed jgħidu li hemm bżonn ta' aktar fondi għal aktar uffiċċji jekk għandek bżonn aktar assistenza għandek bżonn aktar eh, post għall uffiċċji. Minix eh, qed nifhem dan eh, hemm nuqqas ta' konsistenza fih. Iżda din l-emenda eh, naħseb eh, tlaħqet laħqet il-kompromess allura naħseb hawnhekk naqbel Grazzi. Tajjeb, Ivan, ti spjegajt għaliex kif għana nivvutaw huwa vot pożittiv mela minu favur jina nifem minn gruppi kollha kważi kontra Sinjur Andresen astenzjonijiet mela it-19 jaqa l-emenda numru 20 rapporter kon eh, favur favur kontra ħadd astenzjonijiet estenzjoni waħda Helga mela emenda ta' dil kompromess B u C tar rapporter nivuta għal-jom fl-imkien favur Razzi kontra Signora Andresen, stanzjoniet mawx mela B u C jgħaddu. 21, 23, 25, 28 jaqaw. Nistaw morru. mal-ewwel għall-emenda numru 22 ta' Helga Truppel. Favur kontra ħatt astenzjonijiet ħadd mela bl-unanimità Helga Brava. 24 sur Alvaro jaqbel favur kontra Signora Andreasen u Signor tlieta kontra. Astenzjonijiet ħadd l-emenda tgħaddi. Kompromess del tar rapporter favur grazzi kontra Persona waħda biss ma' astenzjoni wkoll ta' di mela 26 27 jaqaw, Anzi, issa ngħaddu għad 29 favur kontra stensjonijiet, Għaddi unanimità. 30 Sur Vogan qed jiġi 31 ta' Vladimir favur kontra Wieħed kontra. Tlieta kontra stenzjonijiet. Tnejn. L-emenda taddi 32 ta' Vladimir. Il-rapportor qed jaqbel. Favur, kontra, erba kontra, għaw min jassjani li mela l-emenda taddi. 33 ta' James Ellis f'żewġ partijiet fl-ewwel parti, ir-rapporter mhux qed jaqbel. Min u favur? Mawx ħafna minnu kontra maġġoranza mill-ewwel parti taqa'. Nixtieq nagħmel emenda orali għat-tieni parti li ġifieri ngħidu request Secretary General li r-rapport pallan għandu jasal sal 28 ta' Ġunju ta' l-2011. X'jaħseb ir-rapporter? Rapporter qed jaqbel. Mela, min jaqbel Eh, Ma' l emenda kif għadu kem spiega James Grazzi kontra wieħed bis kontra astensjonijiet waħda ġifiri t tieni parti naddottawa kif ġiet spiegata. 34 taqa 35. Il-rapporter mux favur. Imma min jixti eh, din l-emenda? Signor Andrea se nisupportax stramba l biċċa xogħol. Imma vera. Kontra? Grazzi, astensjonijiet. Mela l-emenda ma taddix. 36 rapportor jaqbel favur kontra astensjonijiet taddi. 37 rapporter favur kontra favur kontra astensjonijiet taddi. 38 ta' Sir Alvaro. Rapporter ma jaqbilx. Minu favur. Ftit. Kontra. Iktar. Mela, ma taddix l-emenda 39 ta' Vladimir, rapporter jaqbel. Min jaqbel? Kontra. Liberali. Ma minoranza, ġifiri Vladimir jirba. Numru 40. Rapporta rawnek qed jaqden. Minu Ma Affarijiet iktar ċarjek. Eh? Kontra ħadd tastensjonijiet. Unanimita bravu Viċi President Alvaro. 41 emenda orali biex ibidlu il- Tajti ġifiri qed ngħidu European Added Value Assessment Unit. Għandkom raġun, ir-rapporter ovvjament qed jaqbel. Minu favur, grazzi, kontra. Grazzi l estensjonijiet ta' dibli unanimità 42. sur de urkizza. Sinjura. <clears throat> Inti, skużani, sinjura. Urkizza. Senora de urkizza. 240 imma rapporter ma jaqbilx. Mill-favur, kontra. Grazzi, astensjonijiet. Oġoranza kontra, skużani sinjura, ma ditlikx l-emenda. Issa, it-43 rapporter taqbel. Favur, kontra. Aw, minu kontra. Astensjonijiet. Tajjeb, wisq l-emenda, din l-emenda taddi. 44 il-rapporterija kontra. Favur? Kontra? Aw maġġoranza kontra, skużani. 45 rapporter u kol, ma taqbirx. L-44 ma ddiċ. 45 issa, rapporter il-soċjalisti biss jriduha, l-oħrajn kważi kollha ma jaqblux, mela ma tadix, 46 il-rapporter ma taqbilx, l-istess ta' maġġoranza, l-istess oppożizzjoni li tirba għalhekk ma tadix l-emenda fl-aħħar l-aħħar emenda ta' Sinjura De Urquiza, il-rapporter ma taqbilx. Minu favur? Għaw ftit iktar Mela, jena għaddu għal vot elettroniku għas-Sinjura Deur Euh, sachant que euh, elle a sa carte, Eider a sa carte. Niftaħ votazzjoni. Votaw. Nala, il-votazzjoni. 16 favur, 19 kontra mela ma taddix l-emenda. Il-rapporter tixtieq tgħid jgħid xi ħaġa. Le jien għandi emenda ta' natura teknika. Għal 23. Mhux qed nitkellmu fuq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 Nirringrazzjakom 34 favur, wieħed kontra u assenzjoni waħda. Nirringrazzja u nifraħ rapporter. Issa, minnaw, inkomplu le, le rapport de Mme Balzani. Ah oui, d'accord. Point 16. Sur le point 16. Punt 16 u 17. Aħna rridu nivvutaw fuq daw imma nisimaw il-Sidonja fuq da li l-inqas minuta għandek. koledzy. Eh, Eżis ħbib. Din hija propju dwar il-Fond ta' Solidarjetà li diskutejna eh, fil-laqa li għaddiet tal-fondjar mill-budget Ewropew għal benefiċċju ta' ċertu stati membri eh, illi soffrew minħabba l-arar ta' sena li għaddiet. Ir-rapport tiegħi m'għandux m'għandniex nivvutaw fuq illum u naħseb irrid nispjegalkom għaliex aħna ċejna informati li uħut mill-istati membri mumiex lesti jappoġġjaw il-proposti tal-Kummissjoni. Allura, bażikament, ikun hemm uh, spejjeż involuti ħata tal-Istati Membri u jina kontent li l-presidenza Ungeriża hija prezenti hawnhekk għax qed ippruvaw ifittxu xi kompromess mal-Kunsill sabiex insibu xi soluzzjoni minħabba din eh, il-sitwazzjoni qiegħda. Il-font u l-prinċipju mhuwiex in kwistjoni hawnhekk, iżda huwa diffiċli minħabba kwistjonijiet tekniċi, huwa diffiċli biex insibu l-fondi hawnhekk. Allura sa issa ma ġejniex informati mill-opinjoni ta' Koroper li se toħroġ il-ġimgħa d-dieħla, iżda se fejn fien il-Presidenza Ungeriża flimkien mal-Kummissjoni Ewropea qegħdin jippruvaw isibu soluzzjoni oħra illi ma ġietx ippreżentata lilna. Allura m'hemm xejn fuq ix nistgħu nivvutaw sa issa. Sur President, jina ma nafx inti taħseb li hija idea tajba li nistaqsu l-Kunsil li ma stadju tal-iżvilupp qegħdin jew xi trid tgħid il-Kummissjoni fir-rigward tal-pjanijiet oriġinali sabiex forsi nkunu nistgħu insibu soluzzjoni effettiva u uffiċjenti sabiex dawn il-flus mill fonds ta' Solidarità. Grazzi, Sinjura Rapport Mela, fuq dan il-punt wara li spiegajt inna xini eżattament is-sitwazzjoni politika u kif kiteb ġurnalist dalodu din hija uh, l-ewwel uh, taqbida illi għanna nistennew uh, fix-xhur li ġejjin bejn il-Kunsill u l-istituzzjonijiet l-oħrajn wara il- konsil il-pozizjoni li ħa il-konsil fuq il-krediti tal-ħlasijiet is-sena li għaddiet aħna għadna jaħsibna illi ninkludu dan il-punt fuq l-agenda tal-laqa ta' triologu fil-31 ta' marzu u naħseb illi għanna nistennew se joħroġ minn dik il-laqa Umbat naraw xe tkun il-pozizjoni illi nieħdu aħna bħala komitat tal-budget. Grazzi ħafna. Issa, mela dak il-punt ħadna ħsibu u dak isolvi u koll il-problema tal-rapport ta' Sur Beger, nkomplu bil- voti il-punt 18 il-protokoll ta' sajt flimkien mal-Komores. Il-membru mux hawnhekk. vot wieħed favur jeżisti qed jgħidilna li rridu nivvotaw favur. Min jaqbel ma dan il-ftejjin tas-sajt? Grazzi ħafna daw kontra. Signora Anderson, astensjonijiet, ebda astensjoni mela il-ftejim ta' sajt eh, mal-Komores huwa eh, adottat u nifirħu l-rapporter u wissa naddu għal eh, dawn biex nkomplu neżaminaw il-proposti għal trasferimenti, Signora Sidonia għanda xie voti xie proponilna fuq dawn il-trasferimenti. Iva, dan it-trasferiment huwa importanti ħafna għaliex jirgwarda somma kbira u fl-aħħar laqa tal-kumitat diskutejna il-fatt li għandu x'jaqsam ma' propju din il-ċifra. Rigward il-kumpanija hija kumpanija privata u l-qorti deċidiet li l-kumpanija għandha titħallas Dan rigward U jina ħarist eh, propri fuq dil kwestjoni u ħarist fid-dettal u l-Kummissjoni xtaqet tappella għal dan il- eh, verdett fil-qosor, bażikament dan huwa konflitt li ilu hemm, konflitt ta' eh, fuq software tal-computers u għandu rabta ma' bidliet ma' dan is-software li għandu jsir. U bħalissa il-verdett mill-qorti qed jgħid li mm, l-qorti tinterpreta s-sitwazzjoni b'mod differenti u għalhekk hemm l-appell kontra, kontra il-verdett. Iżda il-Kummissjoni trid tħallas minħabba li fil-ġlida oriġinali Eh, qoddim il-qorti huma il-Kummissjoni ċoħe ma rebħitx il-każ u naħseb xi ħadd mid-dipartiment ieħor li jista' jipprovdilkom biktar dettalji u informazzjoni zda mill-perspettiva tiegħi dan il-konflitt bejn il-kumpaniji u bejn din il-kumpanija u l-Kummissjoni mhijiex daqstant ovvja eh, minħabba li il-kumpanija qatt ma id-dubji tagħha bil-miktub propju minħabba kwistjonijiet li kellha mal-Kummissjoni. U meta knem eh, kien hemm sejħa l-proposti rigward bidliet li kellhom isiru fih dan is-software, dawn is soluzzjoni ġew preżentati tartwis wis eh, u l-Kummissjoni Ewropea minn naħa tagħha tgħid illi għamlet dak kollu illi kellu jsir u kienu attenti ħafna, allura il-Kummissjoni ma tħoss li l-kumpanija għandha raġun. Iżda l-qorti ħasset illi din il-kumpanija kellha raġun. Ovvjament il-kumpanija tisħaq li għandha raġun. Kumpens hawnhekk illi mhuwiex daqstant kbir daqskemm kellu kien oriġinarjament Iżda hija somma pjuttost eh, kbira hawnhekk xorta waħda lura il-kummissjoni xorta għandha eh, l-appell pendenti hawnhekk u r-riżultat finali huwa mistenni eh, jasal fil-futur u l-kummissjoni tgħid illi il-qorti tista taqbel mal-kummissjoni iżda sissa ma nafux allura eridu nistennew. Sa issa jina nirrakkomanda illi nivvutaw favur it-trasferiment tal-appropriazzjonijiet ovvjament, sfortunatament, di situazzjoni miex qed toġobni, iżda minn dak li naf mill-qorti u mid-dokumenti donnu żewġ naħat għandhom raġu kellhom raġunijiet tajbin biex jemnu illi eh, l-imġiba tagħhom kienet tajba, iżda bħalissa dan imur kontra il-Kummissjoni Ewropea u ħaġa oħra li na diskutejt mal-Kummissjoni u konvinċewni hija li bidlu il-kundizzjonijiet li eh, ħejjew fil-kontratti ġodda eh, li saru ma' kumpaniji u kontratturi oħra. Dan ovvjament ma jistax jkun mibdul b'mod retroattiv, iżda il-kontratti huma differenti issa, allura naħseb li nirrakkomanda eh, li il-vot isir fuq dan it-trasferiment. Grazzi ħafna supporta. Era so per fazer uma, uma pregunta. Eh... Grazzi, Sur President. Jina xtaqt nistaqsi mistoqsija fuq xi ħaġa li ma fimtx il-kelim. Jekk il-Kummissjoni għada għaddeja minn dan il-proċess għalfej għanna nħalsu issa, hija xi ħaġa li ħsibt fija issa. Grazzi. Pendant la Commission de répondre, ou vous voulez répondre vous-même, je vous en prie, Sidonia. Eh. Nistaqsu l-Kummissjoni forsi tixtieq t inti. Eh, iva tejt il-kellim jina ċekjajt propju dan il-punt issa il verdet tal orti għawnek tejt il-kellim huwa bil-Franċiż non suspensiv illi jfisser illi trid tħallas is-somma waqt il-kas għadu pendenti. mbagħad eh, il-flus fil-kas jingħata lura. ura Allura memx aktar mistoqsijiet, inressa il-proposta eh, dawk favur ta' dan rapporter, dawk favur kontra wieħed kontra astenzjonijiet memx astenzjonijiet, allura dan it-trasferiment ġi adottat. E, trasferimenti oħra u um mal-informazzjonijiet tal-vot ta' 15 ta' marzu, allura maħniċ qed niddiskutuhom illum, grazzi ħafna. Allura nistaw naddu għat trasferimenti oħra li għandhom xjasmu ma' Helga. Kon qed niddibattu e, il-kwistjoni fuq eh, l servizzi estentazzjoni u eh, il-kellim se tibda mm, mill-orti tal-awdituri illi propju dan għamel board review fuq kif eh, jiġu provduti is-servizzi u kif jiġu indirizzati fl-istituzzjonijiet u konkluda li l-aktar mod effiċjenti u effikaċi biex jinelbu l-objettivi jew jintlaħu l-objettivi u permezz ta' ħidma minn ġewwa. U semmek dan ikkanċella eh, il- din problema permezz ta' staff iżar waqt li jilħaq l-objettivi u antiċipa li din il-miżura se twassal għal gwadan ta' aktar minn 100 1000 euro fis-sena u s-servizzi ta' sigurtà jitħallsu permezz ta' l-budget eh, item 20 eh, li tiġi minn Marzu tal-2011 u eh, ħafna minn dawn il-fondi jaqgħu taħt il-Formula 1400 jew inkella 1406 u għad neċessarju li natt natu trasferiment eh, ta' 320.000 euro minn eh, item 2026 eh, għal item 1400. Grazzi. Grazzi, ħadd ma da ma jixtieq jitkellem dak favur. Grazzi kontra. Waħda vot wieħed kontra astensjonijiet mela trasferiment ġi approvat. Trasferiment li mis? It's the ombudsman. Punt liħor huwa l-Ombudsman Establishment Plan, il-pjan tal-Ombudsman li qed jitkellem dwar post 85 temporanju għal wieħed permanenti. Aħna nemnu li dan eh, inaqqas l-ammont ta' nies li eh, jiċċaqilqu eh, fih dan il-lawyer linguist hawnhekk mod partikolari. U dan wera li huwa diffiċli ħafna biex eh, nies b'dan il profile jibqgħu f'pożizzjoni temporanja. Il-sena li għaddit kelli possibilità li nitkellem ma' dan in-nies u ħassejt li din hija xi ħaġa ġustifikata wara nirrikkomanda li nivvutaw favur nagħmlu dan trasferiment. Sewwa, Sewa, mela din miex zieda fi spejjeż dawk favur it trasferiment kontra astenzjonijiet Mela din għaddit. Helga. Il-punt li jmiss, trasferiment, xewqa trasferiment, il-punt C wieħed li neħejnieh minn rizerva. U għawnek u nixtiqu bidlu u 740.000 euro u u 26 euro u li għandu x'jaqsam ma' 30 eh, post ta' xogħol u jitla għal 700 u 7.426.000 eh, eh, euro eh, li għaw taħdan il-budget u l-Kommissjoni staqsiet għal propju l-użu ta' dawn il-flus natat l-informazzjoni iżda reċentament ħafna u għalek mm, nishtiq nejt li għanna bżon iktar ħin għawnek il għalix din l-informazzjoni li waslitilna natat reċentament u naħseb li tkun idea tajba li nipposponu niddeċidu fuq dan il-punt aktar tard. Je suis à vos ordres. Grazzi ħafna, Signora Rapporter. Jekk ma tkomx biżejjed informazzjoni nagħmlu kif għadna minna eh, kif għadna kif għamilna fuq id-dar tal-istorja tal-Ewropa u nipposponu baqa ieħor. So it's uh... Allura, C3 hawnhekk huwa l-assistance allowance u l-an ta' din il-proposta i li eh, jinħarġu 3 eh, miljun u 30 eh, miljon u 200 elf għal Parliamentary Assistance 220 għal Provisional Appropriations wara sottomissjoni tal-informazzjoni li inatat mill-allowance għal Parlament Ewropew u din hija tieni fażi li korrespondi għal 1500 eh, euro għal kull membru kull xar. U għalhekk nixtieq ngħid li jmiss. Mhijiex l-ewwel darba li nitkellmu dwar dan, mm, din kwestjoni pjuttost komplikata. Tafu li L-argument tiegħi kien favur l-assistenza li ħassejt li kien ġustifikat minħabba l-Trattat ta' Lisbona, l-kompetenza u l-workload ukoll. Iżda issa nixtieq ngħid li bħalma tafu eh, kont qed neżita hawnhekk u ma kontx favur it-tieni pass. Issa għandna ftit ċifri fejn sebajn post ġdid eh, ta' impjiegi eh, u hawnhekk u għalhekk aħna qed neżitaw għal darboħra jekk dan huwiex bżonn jus. U issa nerġa' mmur lura d-dibattitu li kellna fuq il-European House of History, id-dar tal-istorja Ewropea. Jekk hemm dawn ir-raġunijiet tajbin biex inkunu favur l-European House of History eh, u fejn minn latiħor rridu nipprovaw li għanna eh, naħorġu l-flus, dinja opinjoni personali iżda dik tal-maġġoranza tal-grupp tiegħi jista' jkun kom taħlita ehm, ta' fondi jista' biex konna priorità fuq il-European House of History. Jew inkella rridu nsibu xi ehm, eh, savings oħra. U naħseb il jekk għanna nitkellem fuq il-konsiderazzjoni tal-budget u nieħdu konsiderazzjoni eh, l-itra ta' Lewandowski, irridu nsibu bilanċ tajjeb fil-budget u għalhekk jiena naħseb li miex l-aħjar ħaġa li namlu dan il-vot illum iżda naqduh mad dibattitu fuq l-istampa ġenerali. Allura rakkomandazzjoni tiegħi li nam nipposponu eh, dan il-punt u nitkellmu dwaru aktar tard. J'ai eu plusieurs demandes de parole. Hemm ħafna li jixtu intervjenu, jiena qed nifhem illi Helga qed tipproponi illi deċiżjoni ma neħduwiex illum għalhekk forsi nistgħu eh, nipposponu id-dibattitu wkoll għaliex ma tantx baqanna ħin. Le, ma tridux, tajjeb wis, mela se jkolli nagħti l mikrofonu lil dawk li eh, għallu li jridu jitkellmu. Goran. As you all know this Bħalma tafu l din hija kwistjoni kontroversjali u Sur Alvaro diġa ressa eh, din kwistjoni fl-ispiegazzjoni tal-voti tiegħu fil-vot preċedenti. Jina nixtieq ngħidlu li l assistenza allowance kollu mandux jintuża biss fi Brussela hawnhekk l-assistenza, jista' jintuża biex jtejjeb l-assistenza, l-kundizzjonijiet tal-assistenza għall impjiegi f'postijiet differenti. Aħna rridu nkunu ċari minħabba ir-rabta bejn l-assistance allowance u diskussjoni fuq il-bini il-ġdid. Il-grupp tiegħi huwa favur eh, li il-1500 euro eh, joħorġu iżda rridu nkunu ċari li aħna jekk aħniex favur jew leta trasferiment. Dan ma jfissirx illi aħna favur il-bini u kontra mhijiex opinjoni dwar il-bini, aħna nżommu riserva fuq il-pożizzjoni tagħna dwar il-bini. Iżda l-biċċa kbira tal-grupp tiegħi huwa favur eh, eh, dan it-trasferiment li qed nitkellmu dwaru. Mentno. Għalhekk taqblu li nivvotaw issa u xek. Tajjeb. Sur Portax. O primeiro estaria de acordo em diferir a votação e em diferir a discussão minarija ma taffetwanix jekk nipposponu dibattitu jew il-vot miex l-ewwel darba li aħna tkellimna dwaru. Eh, naħseb illi l-kwistjoni ta' ta' flus għall-assistenza għall-istati membri eh, ma tantx fimnija mill-bidunet Nistaw nibdew mill-li nejdu li għanna 1500 euro f-sena un bad 1500 f'sena oħra. Ma tkunx tista eh, ġib persuna speċjalizzata, eh, kwalifikata b'1500 euro xi ħaġa li ma nifhimx hija kif biċċa kbira mill-kollegi li għandhom pożizzjonijiet qawwija favur il-politika ta' austerità u jiġġustifikaw politiki ta' austerità lura jifmu l-austerità fil-budget Ewropew eh, li jrid isir fisem l-austerità bħal il-budget Ewropew. Iżda meta huwa fluskom u r-riżorsi ta'kom F'daqqa waħda tbidlu l-opinjoni ta'kom. Ma nistax nifem il pozizjoni ta'na u ta'kom u irrit nkun ċar dal-punt. Grazzi. Euh, je ne sais pas si l'équivalent existe dans d'autres. Jena ma nafx jekk jeżisti l ta' dan li se ngħid issa f'lingwi oħrajn, imma fi Franza l-Kattoliċi jajdu illi il karita Eh, tibda minn fost dawk li għandek madwarek. Temos in Portugal un um ditado que é quem parte e Fil-Portugal jgħid il-kellim aħna nejdu il-nies li għandhom jazmu dwarhom infushom ma' ħadd ieħor. Iżda ejja ma nidħlux f'dan id-dibattitu. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. In eh, primer lugar, estas verbas. Grazzi, ħafna, Sur President. L-appropriazzjoniet li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk mhumiex kwestjoni ta' min qed jaħseb fih innifsu, hija huma l-assistenza tagħna. U biex tikseb l-objettiv li aħna eh, ħejjejna li nanfusna. Ma rridux ninsew l-impenn li tħallna fih u deċidejna fuq. Li 3000 Eh, zida ta' 3000 euro eh, għandu jkun hemm sabiex ma jaffetwax il-budget. Issa mbagħad kien hemm l-1500 euro u għal darbohra 1500 euro. M'hemmx skop biex nagħmlu nofs impenn eh, b'1500 euro biss u jkollna 1500 din is-sena mbagħad nistennew għal informazzjoni issa u ċar nħossjena u jimxi skont dak li ħsibna li ħassejna, allura huwa dibattitu li diġà kellna kemm il-darba hawnhekk. Mem lebda raġuni għalfejn m'għandniex nivvutaw fuq u mhix kwistjoni ġdida u hija xi ħaġa li naqblu fuqha, grazzi. Grazzi mela nivvutaw fuqha. Sur Hagman. Iva, il-grupp tagħna mod konsistenti kien kontra din eh, dan l-allowance ta' assistenza. Uh, it-tieni fażi tiegħu u s-sur Portes naħseb tkellem se u s senkun favur il-kommenti tijaw. Grazie. La jeune Inge Gressle. <laughs> Signora Inge Gressle. Machen das man bei diesem Naħseb nistaw nejdu li fuq din it punt dan il-punt għandna opportunità tajba ħafna biex ma nużawix, memx għalfejn nonfquha. Iżda hemm ħafna kollegi li għandhom ħafna xi jagħmlu. U naħseb għandna nagħtu l-opportunità li daw il-kollegi biex jaħdmu taħt kundizzjonijiet tajbin. U n-nies tassew iridu il-flus. Iżda xi ħaġa li ma nistax naċċetta hawnhekk hi l-ipokrezija e, għanna ħafna affarijiet li jridu e, siru u meta ssir populist ma tistax tkompli għaddej. Nixtieq ngħid li ma nistax nagħmel xogħol politiku ta', ta kontroll jekk ma kellix aktar staff fl-uffiċċju tiegħi. Lix il lix jina personalment nikteb ir-rapporti tiegħi stess bil-Ingliż jew bil-Franċiż. Allura xi ħadd li m'għandux bżonnu sempliċement m'għandux għalfejn jonfoq uh, eh, dawn il-flus. U dawn il-flus kollu li ma tużawx intom uh, jista' jintuża l-amministrazzjoni tal-Parlament jista' jintuża fil-bini tal-Lussemburgu jew eh, binjiet oħra. Eh, taħzbux li dawn il-flus ħajmorru lura l-istati membri tagħkom. Din hija parti mir-realtà u mill-verità. Naħseb li eh, sakemm l-istituzzjoni toħra l-Konsil u Kummissjoni eh, nistgħu ngħaddu ċertu affarijiet li ma nagħmlux hawnhekk. Aħna għandna kontrollaturi tal-budget verament tajbin, imma fejn huma meta eh, qed nitkellmu dwar it-tnaqqis fil-flus jew nindirizza affarijiet li huma għoljin u rridu naqogħdu niġġieldu biex innaqsu n-nefqa. Eh, u meta eh, trid tinbidel l-approċċ tal-istituzzjonijiet u intefqu miljuni għal ħafna snin. Dan huwa flus tassew li qed nitkellmu dwaru. U ma naħsibx li huwa ġust li tnaqqas il-possibiltajiet ta' impjiega, allura ejja nagħmlu dak li hemm bżonn. Għax inkella ma nistgħux nagħmlu eh, xogħol eh, sew. Pożizzjonijiet huma ċarejjer ma reġgħux nibdew dad diskussi diskussjoni mill-bidunet. Also inhaltlich ist ähm, alles gesagt dazu. Mela, mill-perspettiva ta' sostanza kollox intqal. Jena rrit nirreferi għal żewġ diskussjonijiet. L-ewwel net, waħda mill-ewwel sessjonijiet tal-vota li jiena parteċipajt fihom f'dan il-kumitat. Kienet tirrigwarda ix xiri ta' wieħed mill-bini issa kemm minn servizzi tagħna se jaħdmu minn dan il-bini. Il-bini wieħed jista' jkrieħu ukoll Issa jekk aħna se nagħmlu rabta bejn id-dar tal-istorja Ewropea u t-tielet assistent dan għattu kemm il-darba f'dan il-kumitat. Mella jiena naqbel illi għanna nifokaw fuq ħiliet ewlenin ġifiri insaħħu l-leġislazzjoni mux naqdu niftħu l-mużewijiet għal daqstant kollegi nitlobkom kunu naqra iktar onesti u kunu għafu eżattament intom xissar faħna għetna rappresentaw 500 miljon persuna fuq leġislazzjoni kontra 27 stat membru bil-sistemi l-istrutturi u 35.000 uffiċjal fil-kommissjoni issa għanna 1500 eh, euro li eh, għedin trasferixu sabiex ikunu nistaw ikonna assistent ieħor. Garen ferm għandu raġun dan il-flus jistaw jintnefqu mod ieħor. Nistaw ikonna personal mhux kwalifikat biex jgħinuna. U jiena naqbel illi irridu ngħidu liċ ċittadini illi jekk irridu li l-Parlament joħroġ liġijiet pannis ma nistgħux nagħmlu dan jekk aħna noqogħdu naqsu r-riżorsi li għandna dispożizzjoni. Mela, minn dak illi smajna diġà qed nara li ħafna mill-membri jixtiequ Eh, jivvotaw issa għalhekk mhux se nimxi skont il-proposta tar rapporter, mhux ovvjament kulħadd se jivvota bl-istess mod, mela issa se nivvotaw fuq dan it-trasferiment. Min jaqbel? Grazzi, daw kontra. Grazzi, astensjonijiet. Tajjeb wis eh, kien hemm astensjoni waħda votu għacħar. Mella, eh, mela, issa ġi deċis skont dak li votajna. Uh, il ne nous reste plus que quelques minutes et nous avons... Baqanna biss ftit minuti u ħafna punti fuq l-agenda. Monika, dan il-punt rit għajmu issa jew nista nitkellmu dwaru il-punt li il-punt 20 tixti eh, titkellem fuq dan il-punt issa jew nistgħu nindirizzawh fil-laqgħa li jmiss. Tista' laqqas ma tista' tisti posponih mela żewġ kelmiet ta' malajr. nista' nagħmel dan kollu fi ftit minuti biss għaliex dan niftakru minn dak li ġara s-sena li għaddiet qed nitkellmu dwar l-Uffiċċju tal-Informazzjoni f'Sofija eh, l-affarijiet mixjin passi maġġel. Eh, kien qabel konna f'bini li ħadd ma kellu aċċess għalih, issa xtrajna bini ġdid, qed niprofettaw ruħna mill-fatt li l-suq tal-bini u tal-proprjetà eh, naqas il-prezzijiet minħabba l-kriżi finanzjarja stant il-prezz oriġinali ta' 13 miljoni issa nizel għal 9 miljuni inkluż it-tamir kollu li hemm bżonn li jkun hemm f'dan il-bini se jkollna 2220 metru kwadru. U qed nitlobkom illi tapprovawhom dan għaliex il-flus iridu jintnefqu qabel it-tmiem ta' Marzu. Notre euh, rapporteur propose de... Il-rapporteur et euh, titlobkom illi tapprovaw dan l-ammont ebda vot kontra mela namlu kif titlobna il-rapporteur. għanna zewċ punti l-ewel Barbara. Barbara se jkollha ħames minuti biex tippreżentanna l-punti 7 u 8 Eh, dwar mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-Repubblika Ċeka u għall-Polonja. Umbat nalqu bis-Sinjur Rike. Grazzi, President. Jiena nixtieq eh, nippreżentalkom il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u l-Globalizzazzjoni eh, għall-2011 minn żewġ stati membri ġifieri l-Repubblika Ċeka dawk għal persuni illi sfaw edha fil-kumpanija multinazzjonali Unilever u il polonia għal reġun pod par paki. Issa dwar it-talba tal-Repubblika Ċeka et eh, nitolbu fuq eh, dawn l-operaturi illi jaħdmu fil-kummerċ fil-reġjun ta' Zdredni ċeki l-ammont li qed jitolbu huwa ekwivalenti għal 323.000 euro. Issa dwar il-kwistjoni tal-Polonja l-ammont huwa ta' 594 ħaddiem involuti fil-qasam tal-produzzjoni ta' makkinarji u l-ammont li qed jitolbu huwa ta' madwar 453.000 eh, euro irrit najdilkom li eh, wara rakkomandazzjonijiet li għamel dan il-Komitat, il kummissjoni Ewropea inkludiet 50 miljon euro ta' ħlasijiet budget ta' l-2011. Għallek naħseb li dan huwa sinjal ta' fiduċa illi l kummissjoni edha tagħti lil dan il-fond illi propju f'dawn il-ġranet bil-konferenza li saret hawnhekk f'dan il-Parlament, il kol kemm aħna qegħdin eh, namlu Eh, pressjoni biex dan il-font ikollu futur u jekk ikun possibbli forsi fil-ġejjeni konna eh, dibattitu f'dan il-kumitat stess għaliex jiena nixtieq li nerġa' niġbed l-attenzjoni eh, għal dan il-font. Nittama li ma tkellimx mal-Airways le kien perfett. Iva, meta jkonna iktar ħin nistaw niddiskutu iktar fit-tul, anki peress illi aħna żgur min-naħa tal-Kunsil tal-Ministri. Eh, se niltaqgħu biex eh, nħadmu dan il-Fond Ewropew għall globalizzazzjoni u eh, l-ħassijiet ta' urġenza u se jkonna l-istess diffikultajiet illi kellna bil-Fond ta' Solidarjetà l-ekkem bżonn illi konna dibattitu insejt najt illi il-vot fil-Kumitat tal-Budget se jsir fil-16 ta' Marzu fil-plenarja l-adozzjoni hija prevista għal April. Ma nafx eżattament meta hija d-data tal-iskadenza għall-emendi għall-prezentazzjoni ta' emendi nittama li ma jkunx hemm imma jekk ikun hemm merħba bihom. Alors, la date de dépôt des amendements est fixée au 4 mars. Mela, għada elementi tridu tippreżentawhom għada l-erba sal-għada l-erba ta' Marzu żgur li mhux se jkun hemm ħafna. Barbara. Jo merci Barbara et Grazzi Barbara. U naddu issa għall-aħħar punt. Xi rigwarda l-aħħar punt ta' appoġġ għall-iżvilupp ta' politika marittima integrata. Dominik li jara l-bahar mill-villa tiegħu. Natiħ il-mikrofonu. Grazzi, Sur President, qed nitkellmu fuq il-proġetti pilota li spiċċaw fl-2010 sabiex din il-politika għal intuwa il-flus li għandha bżonn għal mill-2011 u l-2013 ta' 50 miljun ta' euro biex kun tista' tkompli bil-programm. U l-edeja hija li jridu kunem u kol regoli kwantu għall l-infiq u l-parlament jridu kun assoċjat fl-implementazzjoni ta' u eh, fil-infiq tagħhom. Nix nirringrazzja Sinjura Għolje li għamlet l-emendi tal-dokument. Ħadimna tajjeb maħħa u għalek jena nissuġġerilkom li dawn l-emendi u kol taċċettawhom u għal għall-10 u l-11 aħna minna emenda flimkien ridna naraw x'se jkunu il-linji tal-budget minn fejn se joħorġu dawn il-fondi naraw ukoll li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt ta' dan il-programm fuq linji ta' politika oħra tal-Unjoni u kol il- kunċett tal-finanzjament ta' din il-politika ġdida li ovvjament nitnolbukom li intom tappoġġjaw il-komitat il-Kummissjoni tat Trasport ovvjament se titkellem fuq il-kunċett u anki fuq il-flus aħna qed nitkellmu biss fuq il-finanzjament. Press li inti viċi President tal-Kumitat tat Trasport, ovvjament titqiet fl-aħjar post um, sabiex l-opinjoni li aħna se nivvotaw fil-15-16 ta' Marzu tiġi konsidrata mill-Kumitat tat Trasport. Is-Sinjura Gerelier, trid tgħid kemm kontenta? mux soltu li namel dan unnek, imma nishtiqnejt li ma Dikke veru tajjeb, imma nejtlek li jena u kol fekan nara l-bahar, kważi aħjar mill-li jaraw minn Valencien. Imma xoltana, provajna naraw li din il-politika jikolla budget ta' stoffa biex kun tista' taħdem sow kwistjoni ta' żvilupp u sigurtà marittima ovvjament huma qalqabna ħafna. Grazzi. Grazzi jiena peress li kontu kol sindku ta' belt fuq il-kosta, ovvjament jiena nħobbu ukoll e, il-baħar u napprezzaw kol naf x'inhuma l-problemi ta' reġjuni bħal dawn. Mawx interventi oħra mela Eh, nivvutaw darboħra fuq dan. Nirringrazzjakom kolli, kollegi, kenna eh, agenda mill daqs zbajda marna xilna nispiċaw għaxan mutu qabel il-ħin. Niltaqa maqom il ġimad diħla fil-plenarja ta' Strasberg u laqatana tal-kumitat eh, fil-15 ta' marzu bekna il-din is-seduta. Grazzi.